Dear colleagues. Kollegi, il-war nofsenar it-tajjeb, nishtiq nilqa il-President tal-ECB Mario Draghi. Grazzi li qiegħed hawnhekk fostna għal din it-tielet eh, dialogu tas-sena mill-aħħar dialogu monetarju li kellna f'Mejju l-espansjoni ekonomika fi zon euro komplet tissaħħaħ u fil-fat l-aħħar basir juri accelerazzjoni pozittiva fi tkabbir. U nafu illi rridu wkoll najdu proset l-ECB għal l-ġir eżemplari tagħha u bekk issa ninsabu f'pożizzjoni ħafna ħjar minn qabel. Minn ħal oħra għadna naraw il-dinamika eh, ta' inflazzjoni fuq livell baxx. U dan huwa wkoll eh, Isir hemm iktar eh, jiżvolġi fuq livell intellettwali kif naraw din il-dinamika tiżvolġi mhux biss fl-Ewropa ma anke f'ġurisdizzjonijiet oħrajn għadak nandu xaqsam il-dinamika ta' t tkabir Fis-sfond ta' dan kollu kif nafu l-aħħar konsil tal-ICB f'Settembru d-deċida illi jżomm mux l rati ta' interess jikkonferma illi il-programmi ta' xirtassi se jkompli sal-aħħar tal-2017 jew lilin jekk hemm bżonn u sakemm jaraw eh, aġustament konsistenti, eh, dan se jkompli nafu li ġew diskussi xnari differenti, imma xorta għat ma kienx hemm diskussjoni speċifika brabta mattu li għoddaqs tal-programm. Nafu illi dan sar iseħħ fil-ħarifa, però data speċifika tmemx, għal stant ma nistennewx anticipazzjoni ta' diskussjonijiet li għat rridu jisiru. Ovvjament, nistennew riflessjoni tal-outlook ekonomiku monetarju prezenti. Sottomettejna u kol para eh, suġġett ta' diskussjoni ma' President Draghi, zewċ elementi addizzjonali, il-problema tal-politika monetarja waħdanija u l-implementazzjoni tagħha, implementazzjoni deċentralizzata manka anke prospetti tal-Corporate Purchase eh, Program fuq dawn iż-żewġ aspetti diġà kena xogħol ta' tajja li kien interessanti ħafna u ħriġna anke dokumenti ta' tajja partikolarment interessanti u ma' riflessjonijiet fuq il-kwistjoni ta' implementazzjoni deċentralizzata jew eżekuzzjoni, ħajja ngħidu hekk tal-politika monetarja kif ukoll il-kwistjoni ta' ċertu komponenti ta' dil politika illi eh, mhux biss u meżenwiti manga implementati fuq livell deċentralizzat nagħmel referenza partikolari għal ILA. Tajjeb eh, nitolbu għal revalvazzjoni iktar deċentralizzata fuq dan l-istrument. Hekk kif qed jiġi anke diskuss dal-Parlament mal-President Draghi. Fuq tieni punt evalwazzjoni ta' prospetti u sfidi tal-Corporate Sector Purchase Program. Kellna wkoll sejħa għal aktar trasparenza, xi membri ppreżentaw ittra dwar dan u rajna wkoll titjib Termini ta' trasparenza u ta' dan aħna sodisfatti ħafna li naraw dan l-iżvilupp, probabbilment se niddiskutu hemm bżonn jew hux possibbli pass ulterjuri ovvjament mingħajr effetti negattivi fuq loġika ekonomika ta' dan l-istrument. Mela, għanna suġġetti interessanti x'nidiskutu, nistennew ħafna anke mill prezentazzjoni tiegħek President Draghi, intik il-kelma minnajr aktar dermin. Grazzi, President, onorevoli membri tal-Komitat tal-Affarijiet Monetarji u Ekonomiċi, Sinjuri. Nħuqos li jgħat għawnek nerġa nitkellem u dim il-Komitat tankom ma tilet darba din is-sena. Sena ilu konna qed niddiskutu flimkien il-pass moderat tal kub fiż-żona euro. Konna qed naraw telf żgħir fil-momentum u nevalwaw l-impatt tar-referendum fir-Renju Unit. fl il xar xahar madanakollu l-irkupru aċċellera ruħu anka u baktar wisa l-lum appoġġat anka mill-politika monetarja li qed tiġi implementata minna. Il-kommenti tiegħi tal-lum se jfokaw fuq l-outlook ekonomiku preżenti u l-impatt tal-miżuri tal-politika monetarja tagħna. Fuq talba tal-Kumitat ser nifoka bot partikolari fuq żewġ aspetti marbuta mal-politika monetarja tal-ECB, jiġifieri il cspp Corporate Sector Purchase Program u l-implementazzjoni tal-politika monetarja fiż-żona euro. L-espansjoni ekonomika l lumija hija b'saħħitha fil-pajzi kollha tal-Unjoni Ewropea tal-Euro nsiw tas-setturi kollha il-GDP reali u tkabbir kien aħjar minn dak li kien mistenni fl nofs 2017 u laħaq it-2.3 fil-mija fit-tieni kwart tas-sena. L-ekonomija ta' zon euro gawdiet minn 17 il-kwart konsekuttiv ta' tkabbir u l-ħar informazzjoni tindika momentum kontinwu għazmin li ġej Il-kupru prezenti huwa kruċjali u għammessi minn forzi interni u si u intern tipu ukoll il-rata tal-qat naqset għall-iktar livelli baxi fit tmien snin. Il-numru ta' persuni li jaħdmu fi żona euro zdiet bi kważi 7 miljuni minn nofs l-2013 dawn ir-riżultati fil-xogħol u anka iż-żieda fil-ġid domestiku qed jappoġġaw il-stampa ġenerali tal-konsum privat dan ukoll huwa msaħħa minn kondizzjonijiet finanzjarji favorevoli. Drivers interni qed jagħmlu rkupru aktar robust u aktar reżiljenti għall-influenzi esterni. Skont il-prodotti proġezzjoniet makroekonomiċi tal-ECB għal settembru l-espansjoni ekonomika se tkompli u l-rata ta' tkabbi se tkompli ola mill-potenzjal għal żmien immedjat. Il-GDP annwali se jizdej bi 2.2% fil-2017 b'1.8% fil-2018 u b'1.7% fil-2019 riski marbuta mal tkabbir fi zon euro huma bilanċati fl-istessin il-riski għadhom persistenti, speċjalment relatati ma' fatturi globali u żviluppi fis-swieq tal reti tal-kambju. Il-kupru ekonomiku b'saħħtu għatriti ġiġi jiġi mod iktar konvinċenti eh, f'dinamika ta' inflazzjoni kif ġar reportajt fil-passat il-riski ta' deflation naqsu u miżuri ta' inflazzjoni żdiedu b'mod moderat fl-aħħar xhur. Headline inflation li kienet 3.5% f'Awwissu hija mistennija illi temporanjament tonqos lejn l-aħħar tas-sena imbuttata l-aktar minn effetti fil komponenta tal-enerġija. Wara, huwa mistenni li jerġa' jilpilja u jilħaq 1.5% fil-2019 skont eh, il-bassir tal-ECB. Kollox ma kollox, għedin siru dejjem iktar fiduċuzi li l-inflazzjoni eventualment ikkolla livelli lineari ma l-anijiet tagħna, ma nafu li livell sostanzjali ta' akkomodazzjoni monetarja hija ċessarja sabiex eh, nkomplu nindirizzaw l-inflazzjoni. Ma dan kollu naraw ukoll inċertezzi b'rabta mal-tbassir tal-inflazzjoni għazmin medju u l-volatilità fil-rezza kambju tirrappreżenta inċertezza li titlob monitoraċ għall-implikazzjoni għall-outlook ta' żmien medju għall-stabilità tal-prezzijiet. Għal daqstant għandna noqogħdu attenti nuru paċenzja u persistenza aġġustament eh, għal headline inflation li tkun sostenibli titlob eh, assorbiment tal eh, tal-ekonomija dan jitlob ukoll akkomodazzjoni fil-politika monetarja. Fid-daw dan kollu se niddeċidu aktar tard il-dis-sena fuq rekalibrar tal-istrumenti tagħna illi jżomm il-livell ta' appoġġ monetarju li għatanda bżon iż-żona euro sabiex tagħmel tranzizjoni lejn traġettorju ta' tkabbir appoġġat minn kondizjonijiet u stabilità ta' prezzijiet. Kemm xejn issa dwar is-CSPP, il-pakkett tal-miżuri ta' politika monetarja li għamilna fejzdin tiegħu mill-ġunju 2014 wassal sabiex ikonna titjib fil kondizjoni finanzjari li għanna l-lum u li huwa diffiċli tmeri u l fat illi l-politika monetarja u l impetu tagħha qed iwassal għal aktar attività ekonomika aktar tħol u prospettivi aħjar ta' xogħol għan-nies fiż-żona euro. Fattur prinċipali wieħed kienet l-abilità tagħna li nattivaw strumenti non-standard li jistgħu jitrażmettu stimulus addizzjonali lis settur produttiv. Fil-fatt, trasmissjoni mis-settur mis-sistema bankarja saret eh, dejjem iktar effettiva minn meta bdejna nadottaw miżuri li faċilitaw il-kreditu. Nagħmel referenza speċifika hawnhekk għall-APP, Asset Purchase Program, imma każ simili nistaw narawh fil-operazzjoni tagħna ta' rifinanzjament fuq medda twila ta' żmien. Fuq talba tal-Kumitat se nifoka fuq komponent partikolari tal-APP, iġifiri il cspp Flimkien mal-xiri ta' asset back securities u covered bonds, is-CSPP tirrappreżenta komponent eh, ta' kreditu tal-APP billi imbaxxu l-space finanzjarji bażati fuq sud ta' korporazzjoniet non finanzjari dan isaħħaħ il-politika monetarja tagħna u taħt il-CSPP il-Eurosystem eh, minn ġunju 2016 trad bonds maħruġa minn firxa wisa ta' korporazzjoniet non bankarji stabiliti fi żon euro illi jinkludu kumpaniji kbar u anka kumpaniji li ma' iżgħar sa' issa viċin il-mija u 10 biljun euro ta' corporate bonds minn 200 emittent f'20 pajjiż fis-setturi kollha ġew eh, nxtraw fil-fatt din informazzjoni hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tagħna u l-pubblikazzjonijiet tagħna u huwa anke ġurnat regolarment. Aħna nkomplu nanalizzaw possibiltajiet sabiex ikun hemm iktar sim ta' informazzjoni sabiex dan ikun jista' jsaħħaħ trasparenza mingħajr ma jimmina l-effettività tal-politika monetarja. Grazzi għal corporate bond purchases, kumpaniji fi zona euro, raw titjib konsiderevoli fil-kondizjoni finanzjarji tagħhom meta joħorġu bonds. Imma dan it-titjib fil-kondizjoni finanzjarji illi ġej mis-CSPP mhumiex limitati għal kumpaniji l-bonds tagħhom huma eh, mistrija jew il-corporate bond market insibuhom evidenti fost firxa sfisa ta' kumpaniji jew swieq. Par eżempju, bonds li mhumiex eliġibbli għal bejħu xiri, daġri dawk li jinħarġu minn korporazzjoni finanzjarji, naqsu daqs bonds eliġibbli li jinħarġu minn korporazzjoni non finanzjarji kważi 70 il-basis points minn 25% marzu 2016 għal 0.57% illum. U dan minn meta kena il-tnedija ta' CSPP spreads ta' non-investment grade corporate bonds li mhux eligibli għal CSPP u kol naqsu b-262 punt bazikum minn 55 2.9% f'Marzu 2016 għal 2.97% issa. Għal sabiex asset purchases saħħu l-attività u l-inflazzjoni, dan it-titjib fis-sfiq finanzjarji hemm bżonn illi jgħaddu għal kondizjoni ta' kreditu għal ekonomija reali, reali f'dan il-rigward rajna spillovers favorevoli għal credit conditions għall intrapriżi żaru medji. Hekk kif aktar korporazzjonijiet ifittxu finanzjamenti bbażat fuq issu, anka meta qis il-kondizzjonijiet ta' finanzjament attrajenti li nsibu fis-suq kapitali banek insibuhom f'kapaċità aħjar sabiex jiprovdu self l kumpaniji żgħar li huma aktar ristretti f'termini ta' aċċess għal sors ta' finanzjament. Għal stant, rati ta' self mill-bank fuq self żgħir għal korporazzjonijiet non finanzjarji naqsu b'madwar 50 punt minn meta tħabbret is-CSPP. Jekk inħarsu lejn l-aħħar stħarriġ tagħna fuq l-aċċess għal finanzjament ta' intrapriżi, kumpaniji żgħar fil-fatt qegħdin jirrapportaw kondizzjonijiet ta' finanzjament eh, imtejba u aċċess aħjar għal finanzjament. Is-CSPP għal daqstant saħħet il-xiri ta' assi permezz ta' sieħ ta' finanzjament ta' kondizzjoni tal-ekonomija reali u waslet għal stimolu jwassal l-inflazzjoni għal livelli lineari mal-miri tagħna. L-impatt ta' poċ tal miżuri tagħna inkludi l-elementi kollha tal-APP fuq kondizzjoni finanzjarji l-daqstant huwa evidenti fost kumpaniji indipendentement mid-daqs tagħhom. Huwa evidenti wkoll fost setturi u pajjiżi ta' żona euro fi klim ieħor qegħdin naraw trasmissjoni tal-politika monetarja individwali tagħna. Unita waħdanija tfisser politika monetarja waħdanija u daqstant il-kustil eh, governattiv jieħu deċiżjonijiet sabiex ilħaq il-miri principali sabiex nżommu stabilità fi prezzijiet għaż-żona euro kollha kemm hi. Dan ukoll jistabilixxi il-linji gwida li hemm bżonn għall-implementazzjoni. Fl-istess ħin, u skont l-istatut, li sibi għandu rikors għall-NCBs, il-Banek Ċentrali Nazzjonali, sakemm u possibbli u ġost sabiex issiru operazzjonijiet illi huma parti mir-responsabiltajiet tal-Eurosystem. NCBs minna taħħom għandhom dmir il jaġixxu skont il-linji gwida u l-istruzzjonijiet tal-ECB. Dan l-approċ deċentralizzat jihun konsiderazzjoni l-istrutturi finanzjari ta' zona euro, iġifiri, unjoni monetarja mamula minn sviq finanzjari eh, segmentati u f'ambjent bħal dan l-interazzjoni mill-qrib ta' NCBs mal-banek li operaw fil-ġurisdizzjoni iwassal għal benefiċċji għall implementazzjoni tal-politika monetarja, per eżempju. Aħna nistaw niġbru informazzjoni preċiża minn firxa wiesa ta' entitajt lokali jistaw jkunu integrati fis-setta informazzjoni rik il-Konsil se governativ għandu bżonn sabiex bżax tal il-politika tiegħu. NCBs anka xjafu l-ispeċifitajiet tal-ġurisdizzjonijiet tagħhom u ma' pozizjoni tajba sabiex ikun hemm ġestjoni tal-assi li jintużaw bħala collateral corporazzjonijiet tagħna. Dan jagħmel is-sistema deċentralizzata tagħna waħda aktar effiċenti minn approċċ ċentralizzat tagħti ċirkostanzi preżenti. Fin-nuqqas ta' suq uniku għal kapital, swieq għas sigurtajiet jiddependi ħafna fuq speċifiċajiet nazzjonali u preferenzi. Unjoni tal-Swiq Kapitali ta' suċċess tipprojbixxi il-frontieri bej ġurisdizzjonijiet u dan iħalli effetti pożittivi fuq il-implementazzjoni politika monetarja ma nix ninsew illi raġuni fondamentali għall-Unjoni Monetarja kienet preċiżament sabiex insaħħu aktar swieq kapitali integrati u anka eh, nata bil-frott ta' kondizjonijiet finanzjari imtejba fiż-żona euro. Billi tlabtuni nitkellem fuq id-deċentralizzazzjoni xtaqt nikkonkludi biħsib aħħari f'dan ir-rigward u b'mod partikolari fuq l-implikazzjonijiet tal-ħidma tal-EMU. Il-fatt li l-ECB u l-miżuri ta' politika non-standard kienu effettivi sabiex nappoġġaw il-kondizjoni finanzjari ta' kompaniji fil-żona euro mandux inessina s-situazzjoni li rajna fl-eqel tal-krizi, per eżempju, diofija istituzzjonali, fragilità strutturali u teħid ta' riskju eċessiv kontribwixxew għal feedback negattiv bejn eh, banek u sovrin ċertu pajjiżi illi xekklu trasmissjoni ta' politika monetarja. Ir-riżultat fil-ekonomija ta' zon euro eddet istabilità ta' prezzijiet li hija l-mija prinċipali tagħna li nerbu dan ċirku vizzjus jitlob sforzi konsiderevoli. Issa l-affarijiet sejrin bil-maqlub bil-overs pozittivi mill-pajjiżi kollha. Kollha benefikaw mill-miżuri tagħna li jappoġġaw tkabbir fil-żona euro kollha u bekk jistabilixxi l-bażi għal ritorn sostenibbli ta' inflazzjoni skont anka f'konformità mal-għanijiet tagħna. Imma fil-waqt li aġġustament ċikliku issa beda jitħandem hemm kwistjonijiet strutturali li jxeklu il-konverġenza ekonomika sostenibbli Fis-snin li ġejjin aktar konverġenza sostnuta u reżiljenza se jkunu meħtieġa sabiex ikonna EMU li taħdem aħjar dan jitlob minnaħa azzjonijiet Eh, fuq livell politiku minn gvernijiet nazzjonali sabiex niżblokkaw il-potenzjal produttiv tal-ekonomija tagħna minnaħa l-oħra pjazzi deċiżivi huma meħtieġa sabiex il-governanza tal-EMU tkun tassew denja. Grazzi tal-attenzjoni, issa dispożizzjoni tagħkom sabiex nviġab kun ikun mistoqsija li stejkulkom. Very much. Grazzi ħafna, President Draghi, għal għal prestazzjoni tant interessanti tiegħek u għet nistennew ħerqanin għal passi deċissivi il-qoddim biex li jemju fil-qafas gvernativa taħħa tkun eh, xirqa l-għaniet taħħa f'sadan it-tant ġejna rassigurati mill-paċenzja u mill-persistenza li inti esprimejt pala prinċipju ta' gwida biex niddeċidu dwar rekalibrazzjoni zet il-qoddim waqt li nizvilupaw il-politika akkomodazzjoni wiesa fil-politika monetarja jiena sib interessanti ħafna konsiderazzjoni fil gwart tal-rabta bejn il-tlestija tal-Unjoni tal-Sweq Kapitali u il revizjoni tad-deċentralizzazzjoni eh, fil-qafas tagħha u anki l-effett tal-spillover tal-programm tal-budget fil-. -spillover, tal fil-finanzjament eh, fejn mandekx investimenti. Nirringrazzjak issa dejna bil-mistoqsijiet u t-tweġibit Sir Brian Hayes l-ewwel President Draghi nerġa' nilqak hawnhekk fikon grazzi għall preżentazzjoni tiegħek għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel dwar il-mira tal-inflazzjoni li inti fissajt għal għal ċertu żmien u mbagħad fir-rigward tal-limitu fir-rigward tal-quantitative easing Inti dal-axar għet li il-proġezzjonijiet tal-inflazzjoni tal-Unjoni Ewropea ġew riveduti l-isfel għal-2019 minħabba s-saħħa tal ta' 15 fil-mija ħdej dollaru kena l-apprezzament iż-żieda tal-valur tal oro ta' 15% ħdej dollaru u Eh, min eh, kienem reċessjoni mill-Istati Uniti bżewġ għandek il-żieda fil-valur tal-Ewropew mbagħad għandek il manument tal-ekonomija fin-naħa l-oħra. Nistgħu eh, nilħu il-mira tal-2% fl-inflazzjoni kif inti fis-sajt u aħna nishtiqu nixbu l-opinjoni tijak minħabba din il-mira u l-mistaqsi oħra li limitu ta' 33% fil-gwad tal-program tal-quantitative easing l-ECB ovvjament għandu porzjon um, sinifikanti tal-obbligazzjonijiet fi stati membri, fi stati membri, fi stati membru tiegħi fl-Irlanda, fil-Portugal u fil-Ġermanja, aħna wasanna fiċin il-limitu ta' 33% mistoqsija tiegħi kif dawn il-pajjiżi kif jistgħu ma jkunux ma jiġux affettwati mod sproporzjonat mill-limitu ta' 33% Eh, frigward tal-dak li tixtri ECB u kemm dan huwa marbut mal-kapitali. L-ECB konsidrat iż-żieda fit-33% fis-salof tal-bonds fis-stat membru fejn għandek majnament, inti taħseb il-limitu huwa ġustifikat f'dawk il-kondizjonijiet ħżiena. Nixtiequ niksbu l-opinjoni tiegħek speċjalment fil ta' tal-pajjiżi li huma fiċin l-limtu. Grazzi fil-kwad tal-ewwel mistoqsija iva kien hemm um, revizjoni l-isfel ftit u l-inflazzjoni uh, proġettata hija isa ve li tinżel ftit u mbagħad terġa' titla'. Iżda dan huwa minħabba l-effetti um, tal-, tal tal-prezz tal-żejt, eh, kienem apprezzament, zida eh, fil-valur tal-voro, ovvjament, li kontribuxiet. Aħna, xtaqna nsaqsu xini għal-importanza tal-zida fil-valur tal-loro. Il-rata tal-kamju miex il-mira importanti, importanti għal-istabilità tal-prezzitu għat kabbir. Mux faċli li tifem xinu l-effetti sħaħ tal-passru meta tħares lejn il-rata tal-kambju fil-frigwat tal-rata proġettata tal-inflazzjoni. Għandek tlet fatturi għonek li huma importanti l net it-titjib bla dubju fil-rigwat tal-situazzjoni ekonomika għandek il-fattur daġem zilli twassal għall-effett fuq ir-rata tal kambija il pijat ta' dinja ma titjibx is-sitwazzjoni tagħha bl-istess veloċità veloċità iżda għandek ukoll il- eh, politiki monetarja fil-xur li ġejjin differenza bejn il-ġurisdizzjoni differenti u anki titjib totali fil-fiduċa tal-bija tad-dinja fil-gwad tal-zona tal-euro. Dawn huma predominament minħabba il-raġunijiet politiċi li rajna fl-aħħar sitt jew seba' xhur u kif taraw illum il-rata tal-kambju fil-fatt tirrifletti sa ċertu punt l-evoluzzjonijiet politiċi tal-żona tal-Ewro tagħna. Iżda aħna qed naraw eh, żieda ta' fiduċa fil-Ewro wkoll. Bekk diffiċli li tiddistingwi bejn dawn it-tlet fatturi Zgur li ftit minn da kollu eh, kellu effett però fuq l-inflazzjoni tagħna fil-fatt il-Governing Council qal li se jmonitorjaw l-iżviluppi u eh, u tkellmu dwar il-tħassib tagħhom dwar dan il-ċaqliq jekk dan huwa possibbli iva aħna nibqa' fiduċjużi li bl-appoġġ tal-politika monetarja wiesa li għandna fil-post aħna se nilħu l-miri tagħna u l-inflazzjoni se tkonverġa eh, f'dan lan mod auto sostenut kif aħna definixejnija. Defini Iżda għanna nibqaw eh, paċenzjużi u nibqaw persistenti fil-politika monetarja tagħna. Firgwa ta' tini mistoqsija tiegħek issa. Iva, aħna noddu eh, l-obbligazzjonijiet kollha li għana fil-portafol tagħna f'dawn il-pajjiżi membri li inti semmejt fil-limitu ta' 33% tagħna. U le, il-governing council ma diskotix xibidla fil-limitu f'dan il-limitu. Nirringrazzjak. Grazzi. Eh, Signor Beres. Grazzi ħafna, President. Mela, inti semmejt punt Mela, meta l-Komitat saqsawk dwar il-natura deċentralizzata tal-politika tal-implementazzjoni xtaqt liġbet l-attenzjoni tiegħek għal eh, pubblikazzjoni mill-Parlament Ewropew fejn proponajna riviżjoni fil-rigward tal-mikro-supervizjoni eh, u l-SRB. Ma nafx hekk l-istituzzjonijiet biħsebhom jietu pożizzjoni fuq din l-inizjattiva Iżda jiena żgura li se żommu għajnejkom fuq il-funzjonament ta' dak li huwa magħruf bħala l-aġenziji. X'inhu ma' rakkomandazzjonijiet tiegħek u x'inhu ma' l-aspettattivi tiegħek biex dawn l-aġenziji jkunu jistgħu jaħdmu flimkien mod aħjar mal-SRB. jiena tinsaqsi kawnek Eh, pala president tal-ESRB, iza żgur li inti Lester eh, twieġeb, l-MEPs batu, batu lek itra fil ta' trasparenza fil- fil-program ta' xiri eh, tal-kumpaniji u inti konfermajtinna issa li din hija kwistjoni ta' trasparenza mhix kwistjoni ta' miex qed titfa' dubju fuq il-programm iżda li nħallu il-Bank Ċentrali jimxi l-qudiem u il-programm ikun effettiv u il-trasmissjoni tal-flus ikun tkun effettiva wkoll. Inti titkellem dwar eh, tajt li din politika tista' tagħmel iżjed minn hekk, iżjed firkwa ta' trasparenza, tista' tfissirna ehm, xi trid tajt biha din. Eh, mikrofonu għal-kellim, jekk Iva nil-għaw ir-reviżjoni tal- sistema Ewropea tal-sorveljanza Ewropea li tinkludi tibdili tal-autoritajiet ehm, ta' sorveljanza u anki l-SRBs. Il-twaqif tal-SSF kien pass sinifikanti lejn il-qafas ġdid illi fisser li l-sistema totali ġiet saret iżjed b'saħħitha U aħna t-binifikaw meta eh, infaslu l-politika monetarja għax aħna nistaw namlu politiki iżjed fit-tul mill-li kien possibli kieku sistema totali eh, tal-baneku finanzjarja kienet inqas resilienti mill-li u bekk nappoġġaw struttura governattiva tal-ESESA tal-autoritajiet tal ta' sorveljanza u nappoġġaw revizjoni fil-gwatt tal-SRB aħna maħniċ qed nistennaw eh, xi tibdiliet kbar mill permessa revizjoni, reviżjoni review. Xogħolna hawnhekk u tiegħi eh, bħala l-President tal-SRB xogħolna huwa li niżguraw li jkun utli u jajna u bekk aħna miftuħin għal kull suġġeriment biex eh, naraw kif nistgħu naħdmu aħjar milli għamilna sissa aħna nixtiequ niddiskutu il-suġġerimenti mal-bord eh, u anke mal-steering committee. Iżda, per eżempju, kwissjoni waħda għanija li diskutejna hija rwol iżir prominenti għall-steering committee. Rridu nżommu f'moħħna li SRB twaqqaf mhux għat-teħid tad-deċiżjonijiet iżda biex tagħti parir. U twissijiet permess ta' twissijiet u permess tal-opinjonijiet. U rridu nżommu ma' dan u dik hija differenza u l għanija bejn l sarbi u awtoritajiet oħra ta' sorveljanza. Ħaġa oħra li l sarbi tista' taħdem magħha u din hija l-opinjoni tiegħi hija permess ta' skeda fejn il-kapit tal-autoritajiet tal-sorveljanza iżda anki tal-Steering Committee mejda fejn jistgħu joqogħdu bil-qeda kollha il-membri u jaraw kif jistgħu jtejbu l-affarijiet u kif għandhom l-affarijiet għandhom isiru. U dan żgur li jista' jseħħ permess tal-SRB u jiena suġġerejtu dan eh, għat-titjib tal-funzjoni eh, tal eh, koordinazzjoni. Dan Eh, iżjed post fejn l-autoritajiet u l-kapijiet differenti tal-autoritajiet jistaw jkollhom skambju ta' opinjonijiet tagħhom. Issa rridu nagħmlu progress anki għat tal-Unjoni Bankarja, roadmap tal-Unjoni tal Taswiq Kapitali, da kollu se jkun lan ta' diskussjonijiet fl-SRB. Issa frigwat ta' trasparenza kif diġa et Aħna naħseb li aħna trasparenti u tejjibna situazzjoni minn min ġunju sissa. Mela, il-kwistjoni hija Aħna manna xej kontra l-izvelament ta' informazzjoni, l-ħruġ ta' informazzjoni sal-punt fejn um, basta ma jisix kontra produttiv għall-implementazzjoni tal-politika monetarja tagħna u anki sa fejn ma rridux li l-swieq jaħdmu kontrina. U dak huwa limitu bażikament 200 kumpaniji differenti iżjed minn 1000 titli. L-idea kollha li nistgħu nipprivileġġjaw um, kumpanija nija jew xi titlu wieħed mhuwiex ġustifikat. L-iżvelament iżjed speċifikament l-izverament tal-holdings tal individwi se jirristrinġu l-effettività ta' dan il-programm. Iżda eh, nizvelaw uh, anki dejta bilaterali dan jista jippermetti l-parteċipanti ta' swieq li jieħdu vantaġġ tal-informazzjoni. Tal Iżda basikament nistgħu nkomplu ntejbu din is-sitwazzjoni dejjem fejn insomma f'moħħna il-limitu fejn irridu niskuraw li l-miżuri eh, monetarja tagħna ikunu ikunu effettivi. Grazzi Santa Lunis. Grazzi ħafna. Nil-għak eh, Draghi, dal-waqt se niddiskutu dan il-rapport annuali tal-ECB għawnek jena rapporter fuq dan jena nishtiq nieħu din l-opportunità biex nikseb l-opinjoni tijak dwar xie idead eh, frikwat tal-trasparenza en proposta Eh, biex niprevjenu il-konflitti ta' interessi biex l-ECB għandha tippubblika il-dikjerazzjonijiet tal-interessi tal-membri tal-Konċil Gvernativ u anki illi l-Kumitat tal-Etika ma jkunx presedut mill-persuna in partikolari. Mela, se nirrifletta fuq dawn it-tnejn, m'hemmx fil-prinċipju xi ħaġa kontra dawn iż-żewġ suġġerimenti, iżda rridu niddiskutu it-tnejn fil-Kunsill mal-kollegi tiegħi fil-Kunsill. Jiena għandi mistoqsija oħra fuq iċ-Ċina għax kont qed nistenniha l-tweġiba tiegħek. Aħna rajna il-rapport annwali u rajna tħassi fuq iċ-Ċina bla preċedent il-finanzjament tad-det, il-rati tal-investimenti, il finanzjament tad det il rati tal investimenti il det il rati tal investimenti Eh, u il-kapacità ċessiva u il-profitti tal-profitti eh, kummerċali. Kulħadd qed jitkellem fuq iċ-Ċina, kif tħares lejn situazzjoni ekonomika fiċ-Ċina, xejn se jkun l-impatt dwar il-majnament ekonomika ta' ċina fuq l-ekonomiji tagħna, eh, hemm xi riskju għal kriżi globali u jekk hemm riskju kemm taħseb li dan se jiġri se jseħ fil-fatt jew le? Iva, rajna, rapport tal-BIS u anki l-personal tana kien ħadem fuq iċ-Ċina għanna żewġ eh, sensili ta' dimensjoniet irridu nżammu f'moħħna l net l-istabilità globali finanzjarja u t-tieni l impat fuq l-ekonomija ta' żona tal-euro. Aħna fiduċjużi li l-autoritajiet monetarji ta' Ċina jistaw jilħu mod adekwat u diġà bdew jaħdmu u reagġiċu f'kull aspett li ġie analizzat mill-BIS fil tal-impatt. U dan huwa periklu eh, imbiet kena situazzjoni simili fil-bidu tal-2015 fil-fat fej kien imħasseb li kien emajnament serja fil-serju fil-ekonomija ċiniża. Iżda l-kondizjonijiet huma differenti ħafna l-lum il-ġurnata f'dak iż-żmien eh, di kienet waħda mill-raġunijiet il għaliex kellna nkabru il-programm tal-politika monetarja tagħna iżda s-sitwazzjoni eh, tal-lum hija differenti mod konsiderevoli. Issa għandna l-irkupru ekonomiku kontinwu illi jiet jiġi mmexxi minn sorsi domestiċi llum minn konsum domestiku u anki iżjed importanti minn investimenti eh, domestiċi fejn ir-rati ta' interessi baxxi huma ta' eh, jagħtu kontribuzzjoni il idħol ehm, disponibbli disponibli qed jikber minħabba iżjed impjegi iżjed xogħol u bekk il-majnament u t-tibdil sfavorevoli fil- fi kondizjonijiet ekonomiċi esterni mhux se jkunu possibbli eh, positivi, mux mhux se jkollhom l-istess impatt bħalma kellu sentejn ilu. to hear uh, you, are, you have confidence in the, in the Chinese Għadħu għost li għet nisma li għandek fiduċa fil-istituzzjoniet monetarji ta' ċina għandek daqxej fiduċa u anka fil-Korea ta' Montana. Kon t tkellmu fuq eh, il-bazukas ekonomiċi, issa nitkellmu fuq Rocket Man. X'taħseb inti fuq għadin is-sitwazzjoni? Le, meta aħna fil-fatt din ngħidu biex nikkonkludu l qatt tagħna illi id-demanda esterna edha tappoġġa l-ekonomija ta' zona euro iżda li hemm ċertu riski u dak li qegħdin ninfissru meta ngħidu riski huwa propju li għandna ħafna riski ġeopolitiċi. Grazzi ħafna, Kora van Hoysen. Grazzi ħafna, Sur President, nerġa natik merħba, Sur Draghi, jena nishtiq, illi sassik zewċ mistoqsijiet. Apparti mill-politika monetarja, nishtiq insaqsik fuq il-cryptocurrencies, dan huwa suġġett diffiċli, ċina issa impona proibizzjoni tal-Bitcoin, Sudan hija tipoġġi daqsxejn ta' pressjoni fuq is-suq internazzjonali. Messiku introduċa liġi biex nirregolaw il- il-kumpaniji li wkoll joffru cryptocurrencies u kien hemm dikjerazzjoni li qegħdin jgħidu li cryptocurrencies huma spekulazzjoni u qablu fil-fatt il-rati ta' dawn il-tip ta' moniti mal-manja tal-tulips olandizi. X'taħseb li għal pass li jmiss? Inti qed illi taqbel eh, forsi iktar maċ-Ċina illi jixtiequ jimpur proibizzjoni jew nkella iktar mal-Ġappuniżi li jixtiequ li jirregolawha l-Bitcoin. Il-ġimgħa li għaddiet ukoll kellna regoli fuq l-istituzzjonijiet tal-kreditu u skont dawn il gwida l-istituzzjonijiet tal-fintech għandhom iżommu ma' rekwiziti tal-kapital iktar għoljien meta qabli ma' istituzzjonijiet tal-kreditu normali finanzjarji oħrajn. Ma taħsbux illi il-Bank Ċentrali Ewropew jgħat ipoġġi lil dawn istituzzjoni fi żvantaġġ u qabel mal-bqija tad-dinja u dan kif jaqbel mal- l-istess servizzi l-istess regoli dawn il-linji gwida l-ġodda jistgħu jkunu interpretati bħala sinjali ta' settur il-ġdid bankarju. Iva, biex nwiġġeb l-ewwel mistoqsija tiegħek naħseb illi rridu insaqsu lil nanfusa x'inhuma r-riskju materjali li jista' jkollhom il-Bitcoin fuq eh, l-ekonomija tagħna. Fil-fatt hemm tliet affarijiet tlet fatturi. Id-daqs ta' dan is-suq kemm ħajkun aċċettati mill-konsumaturi u l-impatt fuq l-ekonomija reali. Dawn it-tlet fatturi nista' seħilhom kanali jistgħu jindikaw li għadu kmini ħafna biex aħna nikkonsidraw il-Bitcoin bħala mod taħlas għal-ġejjini. Naħseb li rridu nasbu u nirriflettu daqsxejn iktar fuq dan il-metodu ta' ħlas. Il-Bank Ċentrali Ewropew inti tlabni biex ngħidlek deċidejna għadna ma deċidejna xejn u mhux ħajkonna nasseta seta żgur li nimponu xi projbizjoni jew li nirregolaw il-Bitcoin. Iżda kien diskussjoni fuq il-viżjoni istituzzjonali ta' din kwistjoni hemm opinjoni differenti fuq dan u inti semmejt propju wieħed minn minn eh, dawn il pożizzjonijiet Fuq livell iktar ġenerali naħseb li dan jorbot ukoll mat-tieni mis-sosjali sa' state, naħseb li nkwieta lini li aħna għandna u hekk brabta ma' dawn l-innovazzjonijiet kollha fl-oqsma kollha tal-finanza tal-finanzi huwa propju kemm tista' tkun fraġli s-sitwazzjoni minħabba r-riski u aħna hekk qegħdin nifukaw ħafna il-ħidma tagħna propi fuq hekk. U naħseb li dan japplika wkoll għal innovazzjonijiet oħrajn. Is-sinti saqsejtni għalfejn fil-linji gwida tal-rekwiziti tal-kapital għal-fintech dawn il-kwisiti kienu iktar għoljin meta mqabblin ma' istituzzjoni finanzjarji simili għal dawk tal-fintech. Iva, naqbel perfettament. L-istess regoli, l-istess servizzi u l-istess rekwiziti. Dejjem sakemm ir-riski wkoll ikunu l-istess. U li s-sentenza tal-guidelines tal-ECB ikunu li r-riski ma jkunux l-istess taħt ċertu kondizzjoni speċifiċi veri dan irridu analizzaw ta' iktar miqrib bħala suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna Mark Carthy, issa kjoġbok. Grazzi ħafna Sur President, natik merħba Sur Draghi, fosna unek u nishtiq nejt illi kuntent bil-fat illi inti għadek kem ħabbart illi zort l-Irlanda l-ewel zjara tijak bħala President tal-Bank Ċentrali Ewropew. U dawn kienu kien hemm suġġetti li kienu diskussi fosthom il-property bubbles. Inti qed li ma kienx hemm biżejjed tkabbir f'termini ta' kreditu, allura kont qed naħseb jekk il-Bank Ċentrali Ewropew għandux pożizzjoni fuq il-possibilità tal-eżistenza ta' property bubbles fl-Irlanda forsi intom tafu illi hemm nuqqas ta' possibilità li wieħed isib dar anka djar eh, social housing. U allura hemm problema kbira ħafna nies li m'għandhomx taqgħu fuq rashom xi fil-mija tan-nies u hemm iktar bżon ta' tkabbir fil-kreditu u dan jista' jwassal ukoll għal property bubble. Jien kont Eh, forsi nixtieq insaqsik jekk intom minħata l-Bank Ċentrali Ewropew tistgħux tosservaw li hemm il-possibilità ta' property bubble u x'jista' jsir biex nevitawha. Nixtieq insaqsi mistoqsija wkoll fuq is-settur corporate tal-settur tax-xiri u ir-rabta mal-SMEs. Jiena naf li inti ħafna drabi ġustifikajt il-qafas billi li l-xiri tal-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed joħloq iktar ambitu biex jisselfu flus lill-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. Kont uh, forsi nixtieq nistaqsik jekk dan u minnu jekk aħna rridux verament nippruvaw illi dan il-flus li għadin daħlu fis-sistema jistax jagħti sistema iktar preferenzjali lil forsi kumpaniji iktar kbar dawk multinazzjonali. Grazzi. Grazie ħafna issa fuq l-eżistenza jew le tal-property bubbles. Naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-fenomeni lokali u dawk sistemiċi, ġifiri dawk li huma aktar ġenerali. Qed naraw illi fċertu pajjiżi, speċjalment fċertu bliet, il-prezzijiet tad djar qegħdin jollew ħafna. Jollew mill-livelli li verament kienu juru illi kienu prezzijiet verament baxxi jitilgħu għal prezzijiet li huma tajbin li maċċettabbli. Iżda dak li qed naraw li dan huwa fenomenu li huwa limitat għal ftit bliet u ftit pajjiżi biss. Mhix qed issir problema ġenerali tafetu għal kulħadd. Iżda qabel ma nistgħu nitkellmu fuq Babel irridu naraw jekk din iż-żieda fil-prezzijiet ta' djar hijiex qed tkun marbuta ma' żieda li qed tinkwetana fil-livell ta' kreditu. Ġifieri leverage, leverage qiegħed jiżdied ukoll, dan kienu jgħat mill-fatturi illi kienu eżistenti qabel il kriżi ekonomika u finanzjarja mhux biss brabta mal-suq tal-proprjetà. Għadin naraw li l-flossi tal-kreditu huma pjuttost kontrollati minkejja illi dan kollu naħseb illi il-numru ma ħafna iktar baxxi minn dak li rajna aħna fil-kriżi u naħseb illi fl-istess ħin l-ekonomija reali qiegħda tirċievi il-mezzi finanzjari biex tkompli tikber ġifieri aħna maħniex qegħdin nosservaw illi hemm xi bubbles tal-proprjetà li ma sistemiċi. Aperti minn hekk, ir-raġuni għal dawn din iżita fil-prezzijiet hija eżattament kif qed tintiġifieri. Nuqqas ta' provista ta' djar f'dan il-każ anke inti semmejt is-social housing id-djar tal-gvern. Issa, jekk dawn il-prezzijiet ħajkomplu jizzidu jkomplu jinkwetaw. Naħna xanna namlu għanna nbidlu il-politika monetarja. Le, tweġiba hija le minħabba li dimix problema sistemika ġifiri naħseb li dak li edin nużaw u għapropju l-istrumenti makroprudenzjali. U l-Bank tal-Irlanda kellu moħħu li anzi diġa ilu jimplementa dawn il mizur mis-sena 2015 u reġaw kienu reveduti u implementati f'sena 2016. Hemm pajjiżi oħrajn qegħdin implementaw l-istess tip ta' miżuri makroprudenzjali bħal l-Olanda, anka Franza qiegħda taħseb biex t-implementa daw it-tip ta' miżuri, ġifieri f'pajjiżi oħrajn ukoll għandek l-istess attitudni u miżuri li qed jittieħdu. ġifiri naħseb li din hija l-aħjar reazzjoni għal dawn is-sitwazzjonijiet lokali. Issa, jekk aħna nħarsu lejn lassi differenti u naraw jekk il-valuti, l-evaluazzjoni ekonomiċi u mhix eżagġerati, jiena naħseb illi fuq eh, bażi medja tal-prezzijiet fuq il bażi Ewropea naħseb illi e- mhux eżagġerati, iżda daw kummerċjali iva. L-SRB xi sena ilu batu twissija lillet minn pajizi tal-Unjoni Ewropea propju minħabba dan il-punt, minħabba l-valwazzjoni teżagġerati tal-propieta kummerċali. Aħna tlabna saqsejna l-nanfusna bosta drabi anka fil-bidu tal-program corporate jekk eh, dan mhux ħajtejjeb il-istituzzjonijiet tal-kreditu u jtejjeb ukoll kundizzjoni tal-kumpaniji kbar li jistgħu joħorġu bil-bonds. U apparti minn hekk, meta nħarsu lejn dak il verament huwa implementat huwa illi kien hemm titjib drammatiku għal kumpaniji il-kbar iżda mhux biss għalihom mhux biss għalihom iżda l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju. U imposta korporazzjonijiet li qed joħorġu bil-bonds iżda li mhumiex eliġibbli għal corporate purchase program tagħna, ġifieri imposta bonds li maħna maħniġ qegħdin nixtru illi qegħdin jinfirxu b'mod drammatiku. Iżda, apparti minn hekk hemm kumpaniji li b'mod tradizzjonali kollhom aċċess għal kreditu bankarju mux għas tal-kapitalu raw illi kienem u kol bidliet u anka ċertu zidiet li applikaw għalihom. Nistgħu nikkwantifikawha din, iżda naħseb l aħjar moto kif nistgħu nikkwantifikaw dan il-programm kif ukoll miżuri l-oħrajn huwa permezz ta' rati tas-self. U r-rati tas-self tal-banek lill-SMEs verament naqsu b'mod drastiku meta inħarsu li pajjiżi differenti rilevanti minn fejn aħna xtrajna, minn fejn Irrelevant fuq kemm inxtraw dawn il-corporate bonds fl-imma pajjiżi, iżda naħseb li r-rati eh, tibu ħafna fl-Italja, fl-Ispanja u ħafna pajjiżi oħrajn tal-periferija. Jiena mhux qed ngħid li dan huwa biss grazzi għal corporate purchase program minħabba li f'dak il-każ huwa diffiċli li nidentifikaw l-effetti eżattament tal-politika monetarja tagħna. Grazzi ħafna l-Onorevol Kieto. Grazzi ħafna sur President Iva matul ir-rounds li diġa kellna tal-dialogu monetarju jina tkellimt ħafna fuq lassi li għandhom daqsxejn ta' pressjoni poġġija fuqhom aħna. Eh, fil-fatt sejna fuq ir-riskji anka klimatiċi jekk xin x'inkomplu permezz tal-politika makroprudenzjali. Jiena flimkien mal-kollegi tiegħi saqsejtek mistoqsija fuq ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew bħala istituzzjoni Ewropea marbuta bil-Trattat u ftejim ta' Pariġi u x'tib ta' rwol għandkom biex tejnu ħan nġibdu kontrol bitli tal-klima. Fil-fat fl-artiklu numru 2 għana stabilit l-anijiet ġifiri aħna nżommu u nikkontrollaw iż-żida tal-temperatura għan inqas minn 0 gradi Celsius u naraw li l-flussi finanzjari jkunu edin waslu għal żvilupp li huwa iktar tajjeb għal-klima u li għatnaqis tal-gassijiet b'effett serra ġifiri nixtieq nsaqsi Jekk intom intkomx eh, bl-intenzjoni li tkomplu tixtru lassi minn kumpaniji illi jipproduċu il-fuels fossili u uh, jekk intom beħsibkom li fil-ġejjini tixtru dawn l-assi, tista' tagħtini garanzija li mintom xa tixtru dawn l-assi ta' dawn il-kumpaniji tal-fossil fuels, il-Bank Ċentrali Ewropew jaqbel illi il-project bonds jistgħu jkunu iktar trasferiti għall investimenti fl-infrastruttura favur l-ambjent u nista' n'antiġi tweġiba tiegħek illi inti ħatgħidli illi dawn huwa deċiżjonijiet politiċi. Veru, però ekonomist kieku jgħid illi dawn huma tip ta' distorzjonijiet ekonomiċi, speċjalment deċiżjonijiet li intom qed jintieħdu fuq il- eh, li ma qassil li ħajinxtraw. Aħna irridu naraw eżattament Il-likwidità kif uh, ħa tipproċedi f'dan il-kuntest nixtaq tinsaqsik jekk hemmx biżżejjed kontroll politiku fuq deċiżjonijiet li qed jittieħdu mill-bank u jekk uh, diskussjoni li qegħdin nagħmlu hawnhekk hix biżżejjed jew inkella jekk għandix bżonn ta' aktar responsabilità politika għad deċiżjonijiet li jittieħdu mill-bank ċentrali. Thank you. We let's not forget Grazzi ħafna, jgħam ma ninsewx li aħna għandna mandat. U dan huwa mandat biex aħna nżommu ċertu stabilità ta' prezzijiet u l-politika monetarja tagħna hija propju iffukata fuq dak il-għan. Iżda, mingħajr ma nagħmel nippreġudika dan il-għan aħna nappoġġaw il-politika ekonomika monetarja tal-Unjoni Ewropea u għandna l-artiklu 3 ta' trattat li inkludi l-iżvilupp sostenibbli tal-Ewropa brabta ma' protezzjoni għolja tal-ambjent. Il-Bank Ċentrali Ewropew jaraf il-problema illi edha t-prezentana l-bidla tal-klima u l-bżon illi aħna nużaw politika sabiex nindirizzaw din problema. Ġifiri aħna edin nkomplu nappoġġaw dan din il-ħidma u fl-istess ħin irridu nifmu wkoll jekk ir-riski ta' sostenibilità jistgħu kunu integrati għal miżuri eżistenti. Fl-istess ħin huwa importanti ħafna li kull bidla potenzjali għal qafas regolatorju li jistgħu jirriflettu il-bidla tal-klima jistgħu jkunu riflessi wkoll ġustifikati minn ehm, minn din il-perspettiva u mhux qegħdin iddajfu wkoll lan ewlieni bħala politika. Nista' nerġa' nsaqsik jekk jogħġbok fuq uh, il-lat politiku naf li intom għandkom mandat. Allura nixtin sassik, jek intkom ah, il-mandat ta'kom u xti permettilkom illi tiħdu deċizjoni fuq it-tip ta' li qed jinxtraw jek dan u xti kollu impat fuq it-tip ta' għanijiet li jishtiqu jinkizbu minna tal-gvernijiet fil-qasam ambientali, ġifiri jina nixtin sassik il politiċi specialment aħna li għedina għek, jek għannix bizziet influenza fuq dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Dak li aħna minna meta provajna nfasslu il-kriterji ta' eligibilità għal programm tal-bonds, aħna il-kriterja minn jom wisa bizzjed sabiex nkun nistgħu nixtru xi ftit mill-bonds li inti semmejt u aħna hekk qegħdin nagħmlu u um, qegħdin nappoġġaw ukoll din dan it-tip ta' xiri u bekk qed nirrispettaw ukoll l-artiklu ta' trattat illi b'mod espliċitu jsemmi s sostenibilità u l-kwalità tal-ambjent. Iżdejja ma ninsewx li aħna naqblu ma dak li għattinti, iżda ħna għanna u koll il-mandat tagħna rridu nirrispettaw ġifiri li nżommu stabilta tal-prezzijiet u l-politika monetarja tagħna fuq din il-bażi janfasla jekk hemm deċiżjonijiet politiċi illi mhumiex fil-kompetenza tagħna, allura aħna dejjem nkunu ristetti b'din il-bażi. Marko Valli, grazzi ħafna sur President, grazzi ħafna lilek sur Draghi. Għandi mistoqsija fuq it-tapering illi ha sawek u kol sassan 2018 jina kontet naħseb jekk dan u xħajkun marbut mal marxiri tala tal bħala politika u kif nistgħu naraw illi dawn ix-xiri dan ix-xiri periferiku mhux ħajkun allura impost pala konsekwenza ta' dawn il-pajjiżi u l-mossi tagħhom ċertu miżuri ta' austerità biex noqogħdu attenti fuq l-spread u anka l-firxa tal-interessi fuq dawn l-assi. Issa nixtieq ukoll li nikkummenta fuq l-elezzjoni fil-Ġermanja taħseb li r-riżultati jistgħu jinfluwenzaw il-ħruġ ta' minn dan il-programm partikolari tax-xiri Grazzi ħafna Iva fuq din it-tieni kwestjoni ma nasibx nistgħu nwieġbek minħabba illi għadu kmini li ngħidu u mhuwiex eh, aħna maħniex f'pożizzjoni illi nikkummentaw fuq deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fil-pajjiżi differenti Ewropej. Issa, l-ewwel nett jiena nista' ngħid li l-Kunsill ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew ma ħaleb da' deċiżjoni aħna għedna illi ħan iddiskutu l-pożizzjoni tal-politika monetarja fil-ġejjini u probabbilment jiena qed illi l-maġġoranza daw id-deċiżjoni ta' jittieħdu fil-laqalimis f'Ottubru. Allura, Jiena naħseb li hemm ċertu affarijiet li għadhom prematur, naħseb li għadu prematur li nisaqsu nafusna x'ajkunu l-effetti u konsegwenzi fuq eh, l-assej tal-periferija. Iżda nixtieq li kulħadd jibqa' jiftakar li l-lan u l-mandat tal-Bank Ċentrali Ewropew li jżomm ċertu stabilità ta' prezzijiet fiż-żona euro. U b'mod speċifiku rridu naraw jekk l-inflazzjoni jiex qed issir fenomenu eh, sostenibli li jista' jwassalna rata ta' ta' inflazzjoni li hija rib ta' 2%. Iżda ftit inqas U li din il-konverġenza tkun sostenibli u tista' tibqa' sir mingħajr l-appoġġ tagħna tal-politika monetarja. Ġifieri, Id-difiża tal-interess tal-pajjiżi fil-periferija mhuwiex lan ewlieni tagħna, lan ewlieni tagħna huwa stabilità tal-prezzijiet fiż-żona euro, l fatt li aħna rridu l-qurrata ta' inflazzjoni li torbot ma' lan ewlieni. Ġifieri minn mindu naraw il-rata tal-inflazzjoni tkompli tikber. Allura, ikun leġittmu illi naħsbu biex innaqsu din il-politika ta' xir ta' dawn l-assi jew kella ħankomplu nimplementaw dawn il-miżuri anke f'metul sena 2018 ġifieri ntawluhom iktar. Inti qed tissassini x'ha niddeċidu fil-Kunsill ta' Tmexxija li jmiss. Nasab li għadu kmini biex insassu dawn mistoqsija jan niddiskutu mbagħad naraw fis-smih li jmiss niddiskutu dawn kwistjoni. Grazzi. Thank you. Um, Bernard Monod. Grazzi Bernard Monod, jekk l-odwa tajba skont il-trattat. L-euro għandha tkun il munita ta' kulħadd, kull pajjiż għandu l-obbligu jidħol fiż-żona euro. Pajjiżi barra zona euro wkoll huma mill u skont l-isqarija tal-President Juncker il-mira politika tal-Kommissjoni u li taċċellera is-ħobbija fl-euro għall-istat membri kollha. Skont is-Sur Juncker anke jekk dan ifisser assistenza ta' qabel is-ħobbija anke dik finanzjarja. Jider li qegħdin nħaffu l-proċess għanna sal-politika mikronomika li qiegħda taħt dik insimu plim u konverġenza inkompluta fil-passat tispjega ċertu zida fi diverġenzi fi zon Europa lissa, speċjalment il-surplus kummerċali li għandha l-Ġermanja. Sħobija bikrija ta' dal-pajjiżi u eh, aġġustament irrevokabbli tar-rata tal-kambju mhux sejra żid id diżugwaljanza fih dan iż-żona euro u mhux seżżit ukoll ir-riskju ta' kriżi. Xinajdu dwar din il-mira li nisforzaw in-nies jadottaw l-euro li sibi ma tħoss il-konverġenza forsi għandha tkun l-unika priorità. Jekk konverġenza u sobija hija priorità, m'għandux ikun hemm skadenza għal pajjiżi li naqdu fi zon euro u minnhom bħal Polonia, Repubblika Ċeka u l-Iżvezja jidher il-huma kontenti li jizommu is ta' tagħhom fuq ir-rati tal-kambju. Inti taħseb dal-pajjiżi għandhom kunu sforzati jingħaqdu? Well, <laughs> no, of course not. Le, ovvjament, l kif għattajab inti, il-membri stati membri kollha ħlief id-Danimarka u l-Renju Unit huma mistennija jingħaqdu fl-euro ġala darba jobdu il-rekwiziti legali imma gvernijiet nazzjonali jridu jiksbu wkoll ir rida politika sabiex japplikaw l-Unjoni Monetarja l-adozzjoni minn dawn l-Istati membri hija deċiża mill-Kummissjoni jew l-Konsil tal-Unjoni Ewropea anka kwet jkun konsiderazzjoni l-evalwazzjoni tal-Kommissjoni Ewropea u l-ECB brabta ma' rispett lejn rekwiżiti legali u ekonomiċi. U din l-evalwazzjoni hija bbażata kompletament fuq il-kriterji ta' konverġenza illi huma stabiliti b'mod ċar f'artiklu 140 ta' trattat fuq il-ħidma tal-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew provda l-aħħar evalwazzjoni fuq kwestjoni f'Ġunju 2016 u skont dan l-ebda pajjiż ma kien jirrispetta l-kriterji kollha kif stabiliti fit-trattat. U għal daqstant il-Kunsill ma ħax deċiżjoni fejn stat membru jirrispetta l kriterji kif stabiliti fil-trattat. Għaldaqstant il-Bank Ċentrali Ewropew għal darba se jipprovdi studju tal-kriterji ta' konverġenza f'konformità mal-obbligi taħt it-trattat u għaldaqstant dan se jkun ibbażat fuq il-kriterji kif stabiliti fit-trattat fir-rapport li jmiss lill kunsil tal-Unjoni Ewropea illi huwa li se jkunna sena d-dieħla. Thank you. Grazzi. Sorry, anka għatma sforza l-ħat. U għal li jista jappoġġa jekk ikun hemm ta' politika. Sur Langan jekk jaqbel Sur Luker eh, jkollu jitlaqna dal-waqt għal daqstatna fil-kelma liru jekk jaqbel is-Sur Langan. Grazzi, ħan itkellem bil-Ġermanis jekk permettuli. Sur Draghi, il Orti Kostituzzjonali Ġermaniża batet numru ta' mistoqsijiet lill-ECJ fuq SCPP. Issa, waħda minn dan mistoqsijiet kienet marbuta ma' CSPP jekk dan kienx kontra artiklu 127 ta' trattat kif ukoll 17 tal-protokoll tal-ECB. Forsi nistani għaf xiftit, jgħajt il-kellim, jek dan imur kontra il-baza legali minħabba l-volum ta' CSPP li jisir għal daqstant tant jikber illi ma jibqax konformi ma' regolamenti Ewropej, il-mistoqsija tijaj li l-ek i Hemm xi limitu massimu speċifikat għas CSPP. Fejn, jekk taqbeż dal-limitu tmur kontra il-regolamenti u jekk taħseb li hemm limitu massimu jiena interessat inkun naf kif dan il-limitu jista' jiġi deċiż. Taħt liema kriterju ser jintuża sabiex nidentifikaw limitu bħal dan u jekk ma temnux li hemm limitu bħal dan jekk m'hemmx limitu għal xiri ta' dal programm ta' xiri appunto nixtieq li da jingħad moċċar. Biex nżomm fil-qosor naħseb biex nżommu fil-qosor tista' tirrispondini iva i le. Thank you. Um, these... Grazzi li sebi ħadet nota ta' deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali fil-Ġermanja u l-estensjoni tal-programm huwa fil-mandat tagħna aħna ħriġna issuer limit u mussen kommentaw fuq proċeduri pendenti. Il-programm jibqa' operattiv skont stqarrijiet preċedenti tal-Kunsil Governattiv. Herr Präsident, ich habe Sie nicht gebeten, ein laufendes Verfahren zu kommentieren, sondern ich Ma tlekx tikkommenta fuq proċedimenti li għaddejn palissa, tlaqtek tikkommenta fuq is-CSPP u dan u skont regolamenti Ewropej jew l Inti suppost taf il-mod kif is-CSPP huwa stabilit jekk hemm limitu jew le u jekk dan huwiex skont it-trattati. Dan nixtieq twieġ. The uh, extended asset purchase program is in our Il-programm jaqa taħt il-mandat tagħna u iva jirrispetta trattati. Eh, kwestjoni, kwestjoni tal-limiti fuq l-emittenti u l-emittenti. Intettajt ġifiri li memx limitu f'termini ta' volum. Għet nitkellem fuq SPP hawnhekk. Intettajt li m'għandux fejn kun hemm limitu dal programm jista' jkompli b'mod illimitat. Hemm issuer u issuer limit, jgħid il-President Draghi. Dan Din, l-unika limitazzjoni li tara din, int, li jem issue where limits, mhux limitu fuq volum. Jingħad li jem issue issue u issue where limits. Grazzi. The issue has been uh, fully clarified. Nein, überhaupt you, nicht. You ähm, repeated no, the same sir, question. You, say, you keep on saying... Le, għattajt e saffariet għal-ixrit li li najt affarijiet li joġbu lilek. Nixtieq nitkellem bil-Ġermaniż jekk possibbli. Iva. Fadalli 25 sekonda. Jien naħseb li għandek responsabilità li twieġeb l-MPs meta jistaqsuk mistoqsija. Mistoqsija hija fuq il-volum. Hemmx limitu f'termini ta' volum. Weġibtek jien tista' tasal għal konklużjoni waħdek x'inhu ma limiti fil-volum. Thank you. Um, Mr. Langen. Sir Langen. Grazie, ħan nitkellem bil-Ġermani sin ukoll. Ħankompli bil-mistoqsija ta' Sir Hayes huwa staqsik hemmx mistoqsija fuq 33 Mistoqsija i dan ġaġi diskoss u u t-nitkarmu fuq form limits u eh, tasab li għamil sens imorru li l-in tinu mistoqsija. Tkabbir u għatajjab inflazzjoni mux problema, deflation mux riskju, l-euro ed hija għolja, meta allura u għatajjeb biddel ir-rati ta' interess għaliex il-balance sheet tal-ECB espandit mod impressjonanti. U kol biex nsegwi mistoqsija li ġa tres et id-diskutejna ħafna drabi minn tiqbilt miegħi li din hija deċiżjoni politika fuq kif il-kondizjoni tqafas jistgħu jiġu mtejba, il-President Juncker għamel xi proposti, Budget Ewropew, Fond Monetarju Ewropew, Ministru għal-Finanzi Ewropew u tisħiħ tal-kompetenzi euro għal kulħadd. Għam mistoqsija tiegħi hi. Huwa mod dan kif niproċedu f'termini ta' riformi politiċi u għadan dak li qed tipproponinti wkoll. Mbagħad il-miri taħt kategorija 2 Inti weġib l-sur Ferber aktar kmini u għet li miġbis problema strutturali tal krizi finanzjarja ma wkoll minħabba żviluppi normali. Tista' tgħidilna żvilupp normali x'inhu eżattament? twit t um, tirrepeti l-aħħar mistoqsija. Iva, il-target objectives. Dawn uh, għaddew minn tibdil qawwi, seba' jew 800 biljun euro, u bat naqsu, bat reġgħu żiedu U inti Eġipt illi mhix problema strutturali tal-kriżi imma żviluppi normali. Għalik, żviluppi normali x'numa eżattament? Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek għandna l-limitu ta' 33% u ma diskutejniex bidliet. Jiġifieri hemmhekk m'għandna xejn eh, bħala ħbarijiet Meta wkoll ħannibdlu l-affarijiet, hawnhekk għandna kriterji tagħna illi hija konverġenza eh, durabli għall-inflazzjoni u aħna għandna ma wasannix għal dan. Għandna ma wasannix. Jekk xejn kifet qabel inflazzjoni ħatonqos is-sena li ġejja forma ta' vi u mbagħad terġa' titla' fis-sena ta' wara. Meta nħarsu lejn l-inflazzjoni, għaliex din il-profil forma ta' V jiddependi fuq tibdil f'effetti bażiċi ta' prezz ta' żejt prinċipalment u saċer tupon żvilupp fuq il-rati tal-kambju ma jekk inħarsu lejn l-inflazzjoni u neskludu li kellu l-enerġija nistaw naraw illi raħar xhur dan żied xi ftit imma għadu ma werix sinjal konvinċenti li ser naraw zida raġuni illi sa issa osservajna aġir pjuttost konservattiv fil-pagi li huma l-motur prinċipali tal-inflazzjoni li hija kemm xejn moħbija. Din hija daqstanti għal-mija rridu niksbu konverġenza durabli għall-inflazzjoni inflazzjoni dun zibdu għamal miri tagħna. Fuq it-telet punt li semmejt fuq zviluppi taħt target 2 vera dawn it-target 2 developments mhumiex riżultat ta' żviluppi li rajna matul il-kriżi finanzjarja. Ħafna minn dak li naraw fl-iżviluppi target 2 mhux kompletament imma parzjalment u minħabba l-istess Asset Purchase Program u l-program QE implementat permess ta' xiri ta' bonds u saċertu punt għalhekk qed naraw żviluppi ola ta' targetu. Iktar ġeneralment bizzida fil-fiduċa fil żona euro u kondizzjonijiet ekonomiċi imtejba kif qed naraw fiż żon euro kollha, dawn l-iżviluppi għandhom ikunu anqas sors ta' nkwiet imma sors ta' ħidma tal-sistema ta' pagament fi zona euro. Grazzi. Grazzi. Il-kollega e, Hernandez, kħarġbu. Grazzi. Kollega. President Draghi, mela. Is-Sur Luca, għabizna l-kol, u staqt l-menta, għabbatan. Pero insomma, wara dan l-ewel komment, fid-dawl ta' revizjoni għal dispozizjonijiet u tbassir fuq l-inflazzjoni li qed inti li għamel li sibi, għandek kol it-tendenzi fid dan zon euro, ma jtuwet is illi aħna għadin nikbru u rridu nħarsu lejn l izviluppi għas-sentej li ġejjin, għankunu qed nistennew sabiex naraw il-konferenza stampa ta' wara l-għalli ġejja, ma diffiċli. Eh, meta inti tara l-pressjoni li hemm meta niġu għal-ġestjoni tal-politika monetarja tal-ECB, eh, Tana wassani għal mistoqsija tiegħi titkellem dwar deċentralizzazzjoni tal-politika monetarja jien ixtieq inkun naf brabta ma' deċentralizzazzjoni. Jiena naħseb li se jkun hemm problemi meta niġu għal konsolidazzjoni tal-Unjoni Bankarja. Il-Viċi President tal-Bank ta' Spanja qal illi il-Bank Popolari fi Spanja kellu assi li kienu bizzejiet sabiex ikonna ċess għallela imma il-kriterji tal-Bank ta' Spanja jisaw ikunu differenti minn kriterji oħrajn ta' banek ċentrali oħrajn. Li kollok dawn l-assi mitqisa bħala kollateral u din id-differenza fil-kriterji Dan jista' koll xjaqsam mal likwidatta disponibla din l-entità. U dan, ovvjament, għajem mistoqsijiet fuq l-kredibilità tal-Unjoni Bankarja. Għalhekk xiekk il-Banka Popolar kien ġurisdizzjoni differenti, l-assistenza ta' għall-likwidità f'każ ta' emerġenza jista' jkunu differenti. Fil-dawta dak li attenti fuq deċentralizzazzjoni ta' politika monetarja, li għanna bżon namlu u li u d qoddim fuq l-applikazzjoni tal-ILA u eh, nħaffu aktar tal proċess. Eh, fi fattet titħol fi kwestjon li diġaġit diskussa diversi drabi mill-Konsil tal-Tmexxija jidher naturali li kollok is-sorveljatur u rizoluzzjoni wahdanija fl-istituzzjoni tagħhom issa jkollna jelej wahdanija, izda kif taf li jelej hija deċentralizzata issa u d-deċiżjonijiet tagħha u l-implementazzjoni tagħha jaqgħu taħt il- e- e- huma mill-Banek Ċentrali Nazzjonali u l-ftehim mill konsilt huwa fejn di għalej m'għandix oġġezzjoni għaj l-implementazzjoni tagħha pur kontra l-għaniet tal- tal-politika komuni eh, tal-munita waħdanija. U bekk kena diskussjoni waħda xi sena ilu dwar dan iżda ma kellix tibdilit fil-ftehim sa fejn nista' nara jiena eh, u laqse konna fil-ġejjeni bikrija fuq dan il-punt. it Iva, l-applikazzjoni għatwal ta' jelle hija problema attwali għal-konsolidazzjoni tal-Unjoni Bankarja, ma taħsibx hekk. Xi punt fil-ġejjien se jkollna nistudjaw sew dan il-punt. In-nies ħarsu lej bħala kwestjoni hija, speċjalment wara li kena l-NSSM fil-SRB dina se tkun ħaġa li żgur li rridu niskutuha u minnu li l-Bank Ċentrali Nazzjonali ġili ikollu l-informazzjoni kollha iżjed minn istituzzjoni ċentralizzata oħra u għalhekk il-Banek Ċentrali Nazzjonali eh, ma jixtiequx jagħtu eh, iċedu din is-seta iżda ovvjament ikun naturali li li jkun eh, wahda nija li tiħu d għalli għalija u koll. Grazzi, grazzi. Gunnar Hockmart. Nirringrazzjak. Nixtieq neġa' lura għal eh, kwistjoni għal mistoqsija Mr. Langan. Eh, Mikrofna għal-kellim. Mm-hmm. ħafna affarijiet fil-ħajja m'għadhomx kif jgħinu. Issa fil gwatt tal-inflazzjoni naraw din mhix prevedibbli eh, li qed eh, segwi ċiklu li ħsibna li nista' nidderminaw, l-ekonomija digitali qed inbidel minħabba globalizzazzjoni, ecc. U jitkom qed tistennew eh, biex teġa' lura l-inflazzjoni u diversi drabi inti qed li għandna riski u vantaġġi permezz tal-politika unika Eh, monetarja unika li għanna u dan riskijiet jizdidu ma' żmien. U il-vantaġġi qed jonqsu għax l-ekonomija qed eh, tidra il-politika il monetarja unika. Situazzjoni straordinarja, ħafna, kif tħares lejda kollu? għax il-problema hija li riskju, riskju l-konsekwenzi joħorġu eh, żmien wara li tieħu deċiżjoni. U bekk maħniex qed nifacċaw il-riskju jew li jkollok xi buzi li tisplodi xi iżjed il-qoddim, sena minn issa jew iżjed il-qoddim, u issa u għazmin li naġixxu. Bekk eh, diffiċli li tħares lejn ir razzu tal-inflazzjoni u laqqas u mhux lejn il-politika li qed eh, tisegwixxi. Le, aħna tinżommu għajnejna fuq riskju koll, nista sikurak, u għet namlu monitoraċ kontinwu. U ftit mill-tweġibit li jina tajt għal-mistoqsijiet juru li aħna għet nżommu għajnejna fuq iswiq kolla biex naraw il-varjazzjonijiet, il-krediti, għet ikollom xie sviluppi abnormali. U bekk aħna sensitivi ħafna għal dan il-periklu. il periklu Fl-istess waqt għanna nkunu sensitivi dwar il-periklu li ma twaqqafx l-irkupru għax ikollok il-politika teħid ta' deċiżjonijiet eh, malajr wisq eh, fil-politika monetarja, irrid trid isib bilanċ bejn dawn iż-żewġ naħat ta' kwistjoni. Ħaġa li nbidlet fil-gwart ta' dak li kien iseħ snin ilu hija li il-ħafna miżuri ta' politika li tiħdu pala tweġiba l kriżi finanzjarja globali kbira fil-gwart tal-sorveljanza regolatorja u eh, fil-teħid ta' deċizjonijiet makroprudenzjali u anki istituzzjonali fil-gwart tal-ħolqin ta' toqif ta' ġodda fisser li l-sistema monetarja u bankarja tagħna saru iżjed resiljanti u bekk stajna nkomplu bil-politika monetarja tagħna sakemm nilħu l-għanijiet tagħna. Iżda aħna konxi eh, bisħeħ dwar il-nuqqasijiet u fejn se neżerċitaw il-seta tagħna fil- u anke fil-gwar tar riski involuti. Iva, Imma f'dan il-każ interessanti nisimgħu minn għandek fejn dwar kif tħarsu lejn riski kif qed jiżviluppaw huma l-istess bħalma kienu sena ilu jew żdiedu minn dak iż-żmien. Iżda anki x'se jsiru fil-kwad tal-vantaġġi għax iżjed ikollok dan din politika monetarja inqas ikollok l-effett tagħha. L-investimenti ma ħatux bizzejiet fil-ekonomija Ewropea għanna talba li qed tiżdied għall irkupru iżda l-investimenti jibqgħu hemm tista' tiffinanzja l-investimenti għal kważi zero. Eh, sena ilu r-riski kienu ola iżda riskju eh, għall-istabilità finanzjarja ma kienx ġejjin mill-politika monetarja tagħna, iżda mid-deflazzjoni li jista' jkun hemm dan hemmhekk għandek riskju tal-istabilità finanzjarja u qed nosservawha din qed Is-sitwazzjoni qed tinbidel fil tal-benefiċċji rajna l-ewwel darba f'ħafna snin fl-aħħar sitt seba' disa xhur zieda fl-investimenti privati li ilna ma narawa eh, danna ġi appoġġat mill-rata ta' interessi baxxi u qed naraw li l-profitti mill-kumpaniji qed jiżdiedu. U t-tielet għandna nsaqsu maħnex żguri fil-gwad ta' tnaqqis tal-benefiċċji matul xol, għanna nsaqsu jekk dan l-irkupru. Irrit ikun l-irkupru um, appoġġat minna nfusa. Eh, dina fej sejra fil-direzzjoni fil, fil inflazzjonarja. Din uh, għat għanda bżon il-politika tagħna jekk inneħħu l-istimulus se nerġgħu lura l-pożizzjoni kif konna f'rigward tal-inflazzjoni. Rridu nsibu bilanċ f'dawn l-elementi kollha tagħna fl-evalwazzjoni, rridu nibbilanċaw ir-riskju tal-disabilità finanzjarja u l-benefiċċji f'rigward tal-żieda fl-inflazzjoni fuq medda ta' żmien medja u qed insomma jnejna fuq iż-żewġ naħat, fuq iż-żewġ uċuħ tal-monita. Grazzi. Pedro Silva Pereira issa. Grazzi ħafna, President. President Draghi, inti ġejta unnek. Eh, metodi eh, ċari u b'għawa eh, biex inkomplu bil-pakket sostanzjali tal-politika, tal-istimulus tal-politika monetarja Għatma nkunu nafu jekk il-messagġ tiegħek kien daqshekk ċar kieku kellna din diskussjoni qabel l-elezzjoni ġenerali iżda għandi nammetti li aħna rċevejna l-messaġġ biċ-ċar illum u jiena naħseb illi għandek raġun 100% fil rigward tal-politika eh, monetarja konvenzjonali tal-ECB kellu impatt pozittiv fil-ekonomija eh, Ewropea iżda l-irkupru mhuwiex biżejjed l-inflazzjoni kifet u hija mistennija tonqos din is-sena u se tkompli l-bot mill-mira sal-2019 u bekka għandna bżonn ta' nappoġġaw il-politika monetarja fejn neħdu konsiderazzjoni, situazzjoni u anki r-riski li qed nafaċċawhom. Żewġ mistoqsijiet fil-rigward ta' riski u fil-rigward ta' situazzjoni attwali. L-ewwel nett saqsik biex tikkumenta dwar il-riżultati tal-elezzjoni ġenerali, iżda l icb trid konsiderazzjoni il riski politiċi wkoll fit-tfassil tal-politika monetarja. Eh, inti tista' tgħid li l-ċertezza politika fil-Ġermanja hija waħda mir-raġunijiet li qed isejħ prudenza għal kautela fid-dizin tal- politika monetarja mill-ECB. U t-tieni mistoqsija. Zgur li taf li żewġ eh, eh, aġenziji ta' klassifika ħabru d-deċiżjonijiet f'dan l-aħħarjem il-tnaqqis tar-rata tal-Renju Unit minħabba l-Brexit ovvjament u l-iżieda mill-Standard Pro eh, Poor's għal Portugal minħabba il-riżultati pozittivi tal-Portugal fl-ekonomija tiegħu. Minis eh, nitlob għal kommenti tiegħek dwar il-rating agencies iżda dwar il-sitwazzjoni ekonomika attwali li hija l-bażi ta' deċiżjonijiet kif inti tevalwa f'dan l-istadju ir reski u l-impatti tal- negozjati ta' Brexit fil-ekonomija Ewropea u kif tħares lejn l-irkupru tal-ekonomija Portugiża xtajtlek dwar il-sitwazzjoni tal- xtajtlek, xajdu lek dawn ir-riżultati. Grazzi. L-ewwel mistoqsija miex partikolari għal avveniment part politiku partikolari, in ġenerali aħna ma nħidux in konsiderazzjoni l-iżviluppi politiċi fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna sal-punt li dawn l-iżviluppi politiċi jaffetwaw l-għanijiet tagħna jew l-istabilità tal-prezzijiet fil- eh, fuq medda ta' żmien medja u mbagħad jitlu fil-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna. Apparti minn hekk aħna biss eh, inżommuhom f'moħħna eh, aħna nivalmaw jekk eh, xi eh, avvenimenti huma politiċi jew le għandhom effett fuq il-politika monetarja tagħna jew le. Fuq it-tieni punt tiegħek. Tieni mistoqsija tiegħek. Ir-reviżjoni minn Standards Poor fil tal-rata tal-Portugal tirrifletti t titjib ġenerali tal-pajis u riformi li eh, saru mill-pajis stess u in ġenerali titjib ġenerali tal-situazzjoni ekonomika ta' zona tal-euro fejn il-pajizi kollha benefikaw kif jina għed fl-introduzzjoni tiegħi issa għandna l-spillovers pozitivi għal mill-kull pajis għal kull pajjiż u dan eh, jekk pajjiż imur tajjeb jajn l-oħrajn u l-oħrajn l-ewwel pajjiż u qed eh, narawh dan. Issa riski minħabba l-Brexit huma komplessi biex tevalwhom u ħafna minn dan se, se jiddependi mill-ftehim mil aħħari li kunem. Nistaw najdu però li iżjed iżmin jgħaddi, iżjed l-ekonomija ġustaw għas-sitwazzjoni ġdida u kull ma jmur l-intermedjari finanzjari jieħdu d deċizjoni tagħhom u jaġġustaw u jiddeċidu jekk se, se jmorru ċimkien ieħor jew le. Ma' żmien biżejjed, jekk ikollok żmien biżejjed, żbalji serji ma jsirux jew tista' taġġusti għalihom. Grazzi. Ann Sander. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-opportunità biex ikonna dan l-iskambju l-lum. Nishtiq insaqsi dwar viżjoni fit-tul tiegħek għall-isfidi tal-żona tal-ewro. Xtaqt l-ewwel net insaqsik kif nistgħu naqdu r-rati tal-interessi li jwieġbu għal bżonn għal finanzjament tal-ekonomija reali u biex um, ta' tippremja il-tfaddil minħabba l-popolazzjoni li kull ma jmur tixjih kif tista' taqqa' dawn l żewġ affarijiet u t-tieni fuq il-ħtiġijiet ta' likwidità għal banek li jinsabu fil-diffikultà. Dan huwa marbut mal-mistoqsija minn kollega tiegħi qabel il-fond eh, waħdini ta' riżoluzzjoni li se jkollu 55 biljun fl-2024 se jkun ristret wesu se jkun determinat mill-banek biex jiffinanzjaw u ma taħsibx li l-banek ċentrali u l-ECB l net għandhom jiprovdu l-likwidità sakemm il-bank twaqqaf kompletament. Ringrazzjak. Mela, t-tini mistoqsija, il-tweġiba hija li l-ECB ma tistax, ma jistax għamel għax għandek il-finanzjament monetarju l-appoċ għal Single Year Resolution Fund huwa xogħol għal gvernijiet u mhux għall ecb Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek. bitċert ir-rati ta' interessi baxxi kienu diffiċli għal min kienet ifaddal u anki għal fondi ta' pensjonijiet u anki għal kumpaniji tal-assigurazzjoni. Iżda, e, nistaw nosservaw li kull ma jmur il-fondi ta' pensjonijiet u l-insurance companies aġġustaw parzjalment il-modelli tal-kommerċali tagħhom u qed ikomplu jagħmlu hekk pal-banek fl-istess waqt. Ma nix ninsaw li l-rati tal-politika huma e, għal żmien qasir il-rati li tħallsu fuq it-tfaddi lil min qed ifaddal mhux neċessarjament huma osra u dawn ir-rati eh, telaw fil-fatt eh, bit-titjib fil-kondizzjonijiet ekonomiċi dawn ir-rati zdidu. naturalment u bekk il-problemi għandi nammetti jibqaw għal min qed ifaddal eh, iżda huma inqas minn sena u nofsilu. U nota ta' tama Eh, waqt li l-konsjoniet ekonomiċi eh, itejbu dawn il-konsjoniet se irrati se jizdidu u nosservaw li fuq medda ta' żmien medja għandna konverġenza sostenibbli u u eh, il-rat tal-politika tagħna wkoll jiżdiedu kif kif intqal mill-Kunsil ta' Tmexxija. Grazzi. Jakob Fonka Seka. Grazzi ħafna, President Draghi. Inti kont konvinċenti meta jt li għanna nkunu kawti fil-gwad ta' zmin tal-tibdil fil-politika monetarja u minn ma xtaqx indaħlek f-situazzjoni diffiċli biex tajdinna dwar dettalji dwar iż-żmien, ikonna opportunitajiet oħra biex niskutu dan il-punt, iżda xtaqt insaqsi fuq fuq iżjed fuq medda ta' żmien fit-tul. X'opinjoni għandek fuq kemm għandha tkun kbira il-karta tal-bilanċ tal-ECB fit-tul eh, eh, fil-Jackson Hollock is-sena ilu kien argumentati li fit-tul il-karti tal-bilanċ tal icb għandu jkun fil-ikbar u kenni ħafna kellu argumenti tajba eh, għal li jem riski finanzjari, per eżempju, eh, eh, fiskali u għanna fil-kontest tal-Unjoni Ewropea dawn riski finanzjari jkunu delikati u f'dan l-isfond ta' dik id-diskussjoni nixtieq nkun naf fit-tul x'opinjoni għandek dwar kif il-politika monetarja tinnormalizza u xanda tkun xandu jkun id-daqs tal-karta tal-bilanċ tal-ECB u t-tini mistoqsija għandha xtaqsam mal-file ta' rezoluzzjoni tal-CCP. Inti eh, publikajt l-opinjoni tiegħek ġimgħa li għaddiet fuq dan u inti għet li l-Banek ċentrali għandhom ruol importanti meta CCP zirtu fil- fi problemi, iżda fl-istess waqt jisek taċċetta l-idea li CCP il-sorveljanza kif ukoll irkupru r-riżoluzzjoni għandhom jinħadmu fil-kuntest tal-kulleġġ tar-regolaturi minn dan l-approċċ minħabba il-natura sistemika tal-CCPs ikbar iżjed sistemiċi minn ħafna mill-banek fis-sorveljanza fil-kuntest tal-Unjoni Bankarja jiena qed insaqsi jekk dan din il-pożizzjoni hija soda u jekk iżżid l-interessi leġittimi tal-banek ċentrali għan numru tal-atturi fil-kuntest tal-sorveljanza l-irkupru resoluzzjoni, dan jista' jsir eh, jista' jkollok taħwida mhux iżjed sempliċi li eh, ikollok taħt il-approċ eh, tal-sorveljanza jew riżoluzzjoni waħdini ehm, għall-istess raġuni li għamilna għal-banek. Mela, fit-tieni mistoqsija tiegħek kif rajt fl-amenda tal-artiklu 22 miex f'din direzzjoni flimkien mal-reviżjoni proposta tal-emer mill-Kummissjoni għanna xi settad vinkolanti għal-Kummissjoni u ċentrali u dawn il-setat vinkolanti se jitlu fuq l-arfin tal-CCP fil-pajis dwar il-relokazzjoni possibli u anki fuq il- xi deċiżjonijiet possibbli dwar sorveljanza fir-rigward tal-CCPs. Il-Bank eh, Ċentrali tal-Ħruġ of eh, issue ma jistax ikun is-sorveljatur dirett eh, ta' CCPs. U CCPs għandhom jibqaw taħt eh, sistema differenti tal-sorveljanza dik hija l-idea tal- li għanna fejn il-Bank ċentrali hija allenjat ma dak li, il-kwestjoni hija allenjata ma dak li inti tajt. Għandek xi dimensjonijiet ta' CCPs speċjalment jekk huma sistemiċi li jistgħu jaffettwaw il-politika monetarja. U eh, għalhekk l-ECB jixti ikollha dawn is-setat li jiġu rikonoxxuti Iżda mhux se jidħol direttament fil-sorveljanza ta' CCPs. Fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek, diffiċli biex tajt kemm għandha tkun kbira l-karta tal-bilanċ tal-ECB Dana jiddependi mill-istat tal-ekonomija u anki minn jekk l-anijiet qed jintlaħqu x'qed jiġu fil-kriżi bħala tweġiba kriżi u Ben Bernanke kien l-ewwel li għamelek. Huwa li l-karta tal-bilanċ tal-ECB um, isir strument monetarju u għandu jintuża b'dan il-mod t tintuża b'dan il-mod il-karti ta' bilanċ. Aħna ma nix qed insaqsu fejn hemm eh, livell speċifiku tal-rati ta' interessi fejn ma nisax nitlu jew livell inqas eh, fejn anki eh, ikun negattiv. M'hemm daqs stabilit għal dan, stabilit minn qabel, nafu li għandu kun strument li għandu kun kalibrat skont jekk qed nilħu l-miri tagħna jew jekk għandna l-bot jekk il konverġenza hija sostenibbli jew le, jew jekk hija self-sustained jew le. Um, id-daqs tal-karta ta' bilanċ huwa wieħed mill-istrumenti. Biċċert id-daqs tagħha se jiddependi minn dak li nagħmlu bl-istrumenti l-oħra wkoll. Iżda naħseb li huwa diffiċli li tevalwa eh, daqs wieħed eh, tajjeb għal f'kull każ, f'kull sitwazzjoni skont l-istat ta' natura kif kif jingħad fl-ekonomiji. Grazzi. Ħasra li Luka tela għax kienet it-tweġiba perfetta għal mistoqsija tiegħu. Sir Van Denken Valaren. Ik zit hier en ik zal u mijn vraag in het Nederlands stellen. Iva, jina, għawek jad bil edha Fil-fat nishtin sassik il-mistoqsija tijaj bl-Olandis, jek ti primati li d nishtin sassik mistoqsija fuq il-komunikazzjoni li ħarġet mill-Bank Ċentrali Ewropew, nasib li intom ħabbartu strument importanti ħafna. U nishtin u ukoll fuq l-inflazzjoni, l-influenza, l-inflazzjoni għandha fuq is-sfiq finanzjarji, jista' sabiex aħna nkun nistgħu nappoġġaw l-inflazzjoni u niġġieldu kontri importanti li bank Ċentrali Ewropew ikun trasparenti. Ara mistoqsija tiegħi hija intom taħsbu li hemm komunikazzjoni ċara fuq programmi ta' stimulu minħabba li għandna l-impressjoni li hemm daqsxejn ta' nuqqas ta' trasparenza u li dan jista' jkollu impatt fuq l-istabilità finanzjarja minħabba li jekk qed nisimgħu li fil-fatt ħajkun hemm ċertu żidiet matul il-kriżi fil-fatt il-Fed qal li m'għandux ikun hemm żieda ta' dan it-tip u s-Sinjura Jelena għadha kemm qalet illi jridu nibdew innaqsu r-rata tal-inflazzjoni. Jiena m'nixtiex noqgħod inqabbel il-Bank Ċentrali Ewropew mal-Fed minħabba li nafu li għandhom għanijiet differenti. Tista xtaqt insaqsi għalfejn il-Bank Ċentrali Ewropew forsi mhuwiex qed juża il-komunikazzjoni b'mod effettiv. Jew taħsibx li din il-metodu ta' komunikazzjoni jistax jittejjeb. Inti qed tistaqsini jekk nistax intejjeb il-komunikazzjoni, iva naturalment aħna dejjem nistgħu ntejbu l-komunikazzjoni, issa sissa jkolli ngħid illi għandha l-impressjoni li l-Bank Ċentrali Ewropew jikkomunika b'mod effettiv ħafna bosta drabi. Aħna f'dak li għandu qasam id-daqs għandna ħafna komunikazzjoni permezz ta' bosta metodi differenti. Id-diskorsi tal-membri tal-board, il-konferenza stampa, l-istqarrijiet u dim il- l-mezzi tax xandir għalina l-komunikazzjoni hija verament importanti. U l-impressjoni li aħna qegħdin nieħdu hija li din il-komunikazzjoni kienet pjuttost effettiva sissa. Issa jekk nħarsu li xur li ġejjin nistgħu naraw lill l-Bank Ċentrali Ewropew ħa iż-żmien li għandu bżonn qabel ma jibda bil-fażi l-ġdida. U kif għattilkom, probabbilment matul il-ħarifa, matul il-għali mis li se jkollna għal la propju fuq politika monetarja ħanħal diskutu dawn l-affarijiet kollha tal-politika monetarja għax ġejjin u għalfejn aħna stennejna sa ottubru u forsi ma bdeċtejniex f'ġunju din hemm li aħna nafusna u wkoll. Nafu li nuqqas ta' ċertezza hija xi ħaġa illi l tidher illum ukoll. Nafu illi l-inċertezza tant hija qiegħda tinħass bħalissa li aħna ħsibna li iktar mikonna informazzjoni qabel ma nieħdu id-deċiżjoni u nagħmlu diskussjoni ikun aħjar dejjem li konnektu informazzjoni. Tajjeb iva dialogu monetarju mal-Parlament Ewropew hija parti minn din komunikazzjoni mela le. Iva skużani nsejt insemmija. U naħseb li dejjem ikun tajjeb ukoll li jkun mistoqsijiet tajbin u anke tweġibiet tajbin. Paul Tank jekk jogħġbu. Grazzi ħafna, Sur President. Grazzi li jgħatawek, Sur Draghi, meta ħna konna għedin nżuru minnaħat delegazzjoni tal-Ekon il-bank, għanna diskussjoni fuq il-din il-taħbila tal-inflazzjoni. Intom kontu t-spiegawna għalfejn l-spiegazzjoni tal-inflazzjoni forsi ma kienet ċazzat preċiża, li kienet diskussjoni verament interessanti. Allura kontet naħseb kif tistaw taraw illi ħajkun dan it-tibdil għall zona euro tista' tgħid li għandna problema li fiż-żona euro m'għandniex taħlita politika, għandna politika fiskali wkoll dan jista' jkun ta' żvantaġġ, iżda kif tistgħu tikkonsidraw ukoll l-iżvilupp li għandna f'ċertu pajjiżi, pereżempju pajjiżi li għandhom surplus fil-kont kurrenti bħal Ġermanja u Londa fejn hemm diskussjoni fuq il- eh, dan ta' zona euro naħseb illi din hija situazzjoni interessanti minħabba li f'dawn il-pajjiżi huwa diffiċli. illi aħna jkollna żvilupp tal-pagi minħabba illi aħna rridu wkoll li konna ċertu aġġustament ta' zona euro. Iva, il-tendenzi tal-pagi naħseb illi kienu pjuttost qed jinbidlu b'mod ikkontrollat u f'dan l-istadju taċ-ċiklu ekonomiku kienu ta' xejn iktar kontrollati milli kienu fil-passat u kif qedtilkom kien hemm numru ta' raġunijiet għalfejn ħafna minnhom kienu marbutin iktar mal-suq finanzjarju. Waħda mill-affarijiet hija minħabba li aħna qegħdin noħorġu minn perjodu limitat ta' slak tas-suq tax-xogħol ġifiri ta' daqsxejn ta' proċess iktar bil-mod tas-suq tax-xogħol. U dan il-passat wassal la sitwazzjoni fis-suq tas xogħol fejn il qat forsi nistgħu ngħidu li huwa fuq rad ħafna ikbar minn dak li nistgħu nkalkulaw il-figuri il figuri tal-U6 tas-suq tax-xogħol fejn qed naraw fejn ħafna min-nies għandhom kontratti temporani jew nkella xogħol ta' kwalità. Naħseb illi sitwazzjonijiet kollha illi forsi mhumiex ħajwaslu għal pagi iktar għoljien. It-tieni fattur huwa li il-fatt li għandna dawn il-kontratti temporani iwassal għal fatt li l-istrateġija ta' trade union, speċjalment f'dak il-pajjiżi fejn trade unions għandhom rwol importanti, mhux biss jwaslu għal pagi iktar għoljin, iżda anke l-garanzija ta' stabilta tax-xogħol. U kif għettilkom għanna din il, dan il-passat kol ta' negozjati tal-pagi li dejjem kienu qegħdin jikkonsidraw x'kienet ir-rata tal-inflazzjoni tal-aħħar ftit snin. Ġifiri li aħna ikollna talba bħal din dan jista' jwassal għal inqas żidiet fil-pagi. Raġuni oħra li mhijiex biss marbuta mas-suq tax-xogħol hija raġuni tal-rata tal-produttività baxxa naħseb li dinja. ċaġa li hija relevanti f'bosta setturi, forsi mhux fis-setturi kollha fis-setturi tal-esportazzjoni, però qed nosservaw li hemm rati baxxi ta' produttività. Jiena naħseb li dawn il-fatturi kollha kontribwixxew ħafna biex Ikonna dan din il-bidla kontrollata u baxxa ħafna tal-żita fil-pagi, jiena naħseb li rridu ikonna nieħdu daqsxejn paċenza aħna ċerti l-inflazzjoni ħatwassal għal fatt li aħna nilqu lantana b'mod sostenibli meħabba nitminna l-kondizjoni ekonomiċi tikomplu jitib ġifiri fl-ħar mill-ħar naħseb li nuqqasijiet tas suq tax-xogħol ħajkunu kompensati. Iżda rridu nieħdu xej paċenzja u nistennew minħabba li dawn il-fatturi kollha li fil-fatt qegħdin immexxu iktar bil-mod dawn il-bidliet fil-paga edin jinħassu ħafna ġifiri dun kunu eh, rridu nieħdu paċenza nkompla dejjem bil-politika tagħna u rridu nkunu wkoll prudenti kemm jista' jkunu qogħdu ftit lura. Grazzi ħafna Revoli Krizzos. Grazzi ħafna Sur President. Sur Draghi il-kumpaniji privati Grigi u anka l-istat Grieg jixtiequ li jieħdu vantaġġ mill-Asset Purchase Program tal-Bank Ċentrali Ewropew ħalli bekk ikun jistgħu jkopru l-bżonnijiet finanzjarji u naqsu l-ispejjeż tas-self. F'liema ċirkustanza eżattament f'sitwazzjoni dawn l-iżviluppi jistgħu jimmaterjalizzaw. U tista' tispiega li jekk tistgħu tieħdu inizjattiva ħalli bekk il-banek Grigi jistgħu jelbu kompletament l-effetti tal-kriżi ekonomika tas-sena 2015 jidher li settur bankarju. Fil-Greċja qed jitpoġġa taħt pressjoni kbira min-naħa tal-IMF illi qiegħed inaqqas il-possibilità tal-kapital ġdid li jista' jiddaħal fil-banek Grigi. Inti x'tux tibta tweġiba tista' tagħti għad din is-sitwazzjoni jekk tista' tippermettili. Jajt, s-sur Draghi, nixtieq ngħid li d-deċiżjonijiet ħaj b'independenza b'indipendenza sħiħa minn ħadd l-SSM. Naħseb illi għedin rridu naraw ukoll illi jrid isir l-istress test l-ewwel tal-banek. Diġà ntbatet titra fuq eh, din il-linja ta' azzjoni li hija mistennija li tittieħed mill-banek fuq l-ewwel mistoqsija ħanitolbok biex terġa' Tirrepetija maħabba li maqbattiex eżatt l għol mistoqsija kjoġbuk. Mikrofonu l-kellim. Eh, both the kemm il-kumpaniji privati Grigi u anka l-istat Grieg jixtiequ li jkunu inklużi fil-programm ta' asset purchase tal-Bank Ċentrali Ewropew ħalli bekk innaqsu l-ispejjeż tas-self. Meta u f'liema ċirkustanzi jista' jkun li dan l-iżvilupp pożittiv naraw illi jkollu effett. Kif tistgħu timmaġinaw din mistoqsija saqsewi li bosta drabi L-ewwel net naħseb illi l-ewwel mistoqsija hija illi fil-fatt aħna rridu nifukaw fuq l-evalwazzjoni tas-sostenibilità. U dan huwa marbut ukoll mal-fatt li aħna nixtiequ li jkollna informazzjoni konkreta fuq il miżuri tad-dejn li qed jittieħdu mill- l-istati membri tal-grupp tad-żona euro naħseb li dan kollu jrid iqis ukoll ir-riski u l-żvantaġġi u naħseb li dak jkun propju l-waqt meta l-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' jiddiskuti jekk il-programm tal-asset purchase jista' ikun estiż ukoll biex jinkludi il-Greċja. Grazzi ħafna vera kienet diskussjoni interessanti ħafna. Ġifiri nista nirrigrazzja sal sur Draghi u l-kollegi kollha illi parteċipaw f'din id-diskussjoni. Diskussjoni li se tkompli u nittamaw illi ħankun nistaw inkomplu naħdmu fuq din il-politika monetarja. Grazzi ħafna l-kom il-koll. Colleagues, please may I ask you to take a seat. So we move to Mela, Signori Hudu Pasco. Mela, nadu għal punt tlieta tal-leġenda li huma la viżi tal-President. Għax kif kien eh, fil-passat, ir rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali se jiġu flikon fl-10 ta' ottubru minn 3 sal-4 nofs ta' war nofsinar qabel il-Komitat tal-Votazzjoni fuq il-rapport dwar l-Unjoni għal għas-semestru biex id-diskutu il-reform il-reformi strutturali u fiskali sej eh, fil-pajizom. Base given a constant... anka fid-dawl ta' numru konsiderevoli ta' opinjonijiet minn membri minn il-Parlamenti Nazzjonali, il-Kumitat jixtieq jiddiskuti ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali opportunitajiet u sfidi fl-ekonomija digitali. Grazzi li rapporters li relaturi għall-inizjattivi tagħhom dan ir-rigward. Issa fuq ir-riżultati ta' trialogi kif forsi smajtu fl-aħħar żewġ trialogi ta' 7-12 ta' settembru fuq regolament defsa il ftejim politiku ġenerali eventualment intlaħħa bej kol-leġislaturi ftejim illi jindirizza numru ta' kwistjonijiet prinċipali illi kien għadhom pendenti u dan kien jinkludi l-budget, il-governanza, il-prezzijiet, u numru ta' punti oħrajn, addizzjonalità u punti rilevanti oħrajn, ovvjament dan il-ftajim għandu l-appoġġ sieħ tal-Parlament Ewropew li ovvjament rrit jgħid tiegħu dwar dan imma naħseb li din hija dan huwa eh, din hija opinjoni eċċellenti fuq EFSAI u l-Kunsejl trid jiddiskuti u jtem id-diskussjoni tiegħu ħaġa li eh, bassajna trialogu aħħar sabiex inkompl intemmu l-temiet kollha nistennew bil-ħer għal id diskussjoni tal-Kunsil u nistennew illi dan jikkonkludi ma lajkem jista' jkun il-proposta ġettiva sabiex nikkontribwixxu għal prolongazzjoni u titjib ta' pjanijiet ta' investiment. Finalment. Jirridu nadottaw il-minuti tal-laqat ta' 30 u 30 ta' wissu l-4 ta' settembru jekk ħadd ma joġġezzjona nista' daqstant nikkonsidrom adottati dal-minuti ta' daw il-laqat nistgħu ngħaddu għal punt 6 klassifikazzjoni għaskużazzjoni ta' Mendi ta' sur l-ħokma, kull rapport tijaw fuq klassifikazzjoni ta' strumenti ta' dejn mhux garantiti fil-ġerarkija tal-insolvenza. Wara di diskussjoni mhux se nivvutaw il-vot kien post-post, issa però nisimgħu lir-relatur fuq emendi differenti mbagħad preżentazzjoni ta' emendi. Ħajkonna vot xorta, se jkollna żewġ voti wara l-punt fuq l-aġenda ġifieri titilqu xalissa. issa Sur Hockmark l-ewel. Grazie, President. L-ewel net meħba Għal-emendi kolla u meħba bijom. Diffiċ li tara konflitti kbar ta' natura politika. Ja kwestjoni li ċaraw l-affarijiet u noħol u konsistenza u xikultant eh, li t-kjarifika l-affarijiet tfisser konsistenza li ma tkunx eh, konsistenti ma' linji ġenerali u dan biex nifmu perfettament ta' xanna bżon lan tijaj u li niddistribwixi kompromessi għada jew forsi l-jum ta' wara sabiex nifaċilitaw l-affarijiet u nirħu tħassib kemm jista' jkun mingħajr ma nimminaw il-konsistenza kollox ma kollox iktar ħaġa importanti ili noħorġu b'xi ħaġa ċara biżejjed fej kulħadd jkun jaf il-ġerarkija fiex tikkonsisti jekk tħares lejn emendi differenti, jekk tħares lejhom qrib mhux kwistjoni ta' tibdil kbir. Nista' ngħid illi l-ewwel fuq opportunitajiet sabiex ikollha differenzi fil-ġiżlazzjoni nazzjonali sabiex nirrispettaw il ċertu stati membri ġa kellhom il-leġizlazzjoni korrispondenti l-antija li konna opportunità li nipermettu differenzi fuq livell nazzjonali fuq kif leġislazzjonijiet preċedenti kienu konsidrati u ġew implementati dwar il-grandfathering Nasab li hemm opportunità tajba sabiex insibu ftehim komuni anke hawnhekk punt importanti u li nsibu prevedibilità għal atturi kollha fuq is-suq. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikollna laqgħa ta' shadows u f'din laqgħa jista' forsi jkollna ftehim fuq dal-punti kolla. ma nasibx li se jkun hemm xi ħadd li se jkun diżappuntat bir-riżultat għaliex id-differenzi mhumiex ta' dak it-tip. Grazzi. Grazzi. Grazzi wkoll għax-xogħol tiegħek. Nittama li ma nkunux diżappuntati. Nittama illi kun issa nibdew trialogi fil-plenarja ta' Ottubri na ottimist fuq da, imma jansegu dibattitu Nadda l-ewel kellima l-essendi Signora Silvi, Pereira. Grazzi. Nfakkarkom il-grupp TI appoġġa mill-bidonet il-fast track tal-proċedura għana nemnu illi il leġizlazzjoni hija waħda eh, f'waqta u f'termini ġenerali toħodna fid-direzzjoni tajba. Madana kollu irridu dibattitu fuq il-rapport nilqa il-timetable il-ġdida għal diskussjoni bħala relatur il-fatt li għanna 69 emenda mux neċessarjament ifisser li għanna u d-dibna dizgwit politiku li ma nistawx nsolvu. Għal daqstant, aħna wkoll ottimisti fuq id-diskussjonijiet li ser ikonna il-ġimgħa li ġejja. Fil-qosor sta xtaqt nifoka fuq kwistjonijiet fundamentali l ewwel net fl-emenda li ppreżentajt, fisem il-grupp tiegħi l ewwel net dwar il-grandfathering kif issema mir-relatur huwa tajjeb li nibatu sinjal lis-suq illi il-dejn eżistenti se jiġi grandfathered u eh, se interesat interessat dan mod huwa importanti li provdu grandfathering tal-eligibilità ta' strumenti li nħarġu qabel il-kriterju ta' eligibilità u tul fis-seħħ tiegħu b'daw ir-regoli ġodda. It-tieni punt għandu x'jaqsam ma' maturità kontrattwali inizjali nażbu li għandha tkun tal-menu sena waħda mill-konsident prinċipali tal-eligibilità għal Tilek Morel u li materjali inizjali għandu jkun ta' aktar minn sena. Għalmenu sena. U għal daqstant, ranking ta' insolvenza jkun disponibli biss għal dan l-istrument jew eligibli għal Tilek Morel. Telek kwestjoni għandax taqsam ma' l-preferenza ta' debizitur nazjonali Di direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għal preferenza depozitur nazzjonali u m'għandix taffetwa il-possibilità illi depozituri jkunu preferuti indipendentement minn kif eh, huma klassifikati bħalissa u indipendentement minn meta saru bħala data dwar nkunu nafu stat membri għandux eh, jitċala qabel jekk jixtiqu jamlu dan, aħna nemnu illi għandhom jamlu dan iva. Speċjalment fit-twaqif tal klassifikazzjoni ta' klassi ġdida għandhom preferzjoni nirdet. Finalment itħol fis seħ aħna nemnu illi Tfull fisseħ bikri hija ħaġa utli, aħna favur, periodu ta' xarrej. Għatfull fisseħ, Dawn huma il-kwistjonijiet prinċipali tal-emendi tagħna u aħna lesti niddiskutuhom mal-gruppi l-oħra kollha fil filim ġejjin. Grazzi. Thank you. Grazzi. Is-Sur Kamala l grupp tal-ICR. Grazzi, President, u grazie li relatur kif ukoll li shadows il-laqat li kellna kienu kostruttivi u saru fi spiritu ta' kooperazzjoni fuq kwistjonijiet prinċipali għas kien hemm tant nuqqas taqbil aħna nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni u anke l-abbozz ta' rapport ta' relatur għal klassifikazzjoni tal-istrumenti ta' dejn U aħna nemnu illi m'għandniex nabbenaw regoli nazzjonali għal regoli ta' insolvenza li marru li lin minimal air subordination tajjeb li niprovdu lil ċertezza legali u naħseb li dan huwa konformi mal-abbozz ma' la bozza rapport tal relatur aħna xinkun għafu gruppi l-oħrajn xi jaħsbu aħna li s appoġawhom imma napprezzaw ukoll dak li għandhom xi jgħidu. Li neħu l-industrija għalanijiet oħrajn e kif għanna skont l-emenda tal-partit tal-ħodor, nasab li din hija kontraproduttiva, nasab li nixtieq li nisma' iktar informazzjoni fuq għadi. L-emendi għall awtoritajiet ta' riżoluzzjoni irridu naraw jekk ikunux ġustiz da dan għandha tkun eċċezzjoni mhux ir-regola. Naħseb li nissa naqbel ma l-implementazzjoni, l-perdu ta' implementazzjoni ta' ftit iżda dinja xi ħaġa li forsi hija wis eh, pożittiva u daqsxejn xettiku fuq eh, dawn l-istrumenti. Naħseb li dan jista' jmur kontra, l-standards ta' tilak forsi intom tixtiequ li tmexxu l-affarijiet dan mod iżda dejjem ħasseb fuq il-kondizzjonijiet fuq l-standards globali imħasseb ukoll fuq il-preferenzi tad-depozitarji minħabba li ħajkun iktar diffiċli biex jitħallas id-dien, però eh, Daw kienu kommenti għal-issa zdan nistal l għal-kommenti tal-rapporti. For the ALDE group, Thierry Cornier. Grazzi ħafna sanna l-grupp ALDE Thierry Cornier. Mux jgħatawnek. Manna l-ħatħa li ħaj ixtiq jitkellem fissem l-ALDE. Mela, għal-gwe forsi. Marisa Mattias, fisem Fabio De Masi, li kienet eletta, li kien eletta nsi fisem um, fil-Bundestag, allura ħad itkellem il-kollega fismu Iva. Jina mux xedew reporter, Fabio ma setax ikun għawek maħabba li tala fil-parlament, ġifiri għandu skuza tajba biex ma jkunx għawek, ġifiri. Nista' najdilkom li ħanuża din il-nota li ħanati u kol ċertu kontribuzzjoni li rapporter. Nishtin ringrazzja li rapporter tal-approċ kostruttiv ħafna ħna ressaqna numru ta' emendi tajbim li huma importanti ħafna li biex naraw li s-sistema taħdem tajjeb kif edna basta drabi qabel aħna naħsbu l banek M'għandhomx kapital bizzejiet f'dinja ideja li naħseb illi sempliċement aħna rridu inżidu dan għal to big to fail, istituzzjoni to big to fail, għal distorzjonijiet ekonomiċi fil-kas ta' falliment aħna sfortunatament ma nejxux b'dinja ideali perfetta għal raġuni u importanti ħafna li l-banek ikollhom biżejjed liability għalli ikunu jistgħu kollom bejlen meta jkun hemm problemi għal raġuni aħna nixtiequ li jkollna ġerarkija ċara u naqblu ma' rapporter illi bħala prinċipju dawn il-dejn kollu irrid ikun possibilità ta', ta dan dejn Jiena naħseb illi dan irrid ikun ukoll dejjem fuq il-bażi tal-non creditor wars. Aħna kellna wkoll bosta problemi oħrajn tal- rabta per eżempju mal-Banko Popular li kienet jitlob ċertu kumpensi jina naħseb li dawk li ħazu tax għandhom bżon ċertezza legali, għallura nixġu nkunu nafu li l-istrumenti kollha ta' dej li joħorġu mill-banek fil-ġejjini jkunu soġġetti għal assi oħrajn, jina naħseb illi il-kategorija ta' non-preferred debt ta' ħajn għandu jkun il-kategorija ġdida ta' dawn l-istrumenti. Għanna ma naqblux ma' rapporter l-banek jridu jkunu permessi li joħorġu kull tip ta' dejn bħala kreditu minħabba li dan ħajwassal situazzjoni ħafna iktar komplikata u nqas trasparenza aħna pal gruppi oħrajn ma nixtiqux li maturita minima ta' sena Eh, titneħa kif għandna suġġerit fil-emenda numru 20 parti minn hekk ma nasibx li l-ewwel pass għandu jittieħed għall-investituri li mhumiex kwalifikati minħabba li dan jista' jkun imħallat ukoll mal depoziti siguri jiena naħseb li apparti minn hekk il-sistemi tal-grandfathering għandhom japplikaw għal-kazijiet fejn l-istati membri fil-fat ikunu għazlu għal dawn is subordinazzjoni naħseb li din għandhom ikunu affarijiet li għandhom ikunu forzabli mill-iktar fis possibbli. Nistennew bil-ħar li kon opportunità niddiskutu ktar mar rapporti Grazzi, Sur Lambert forsi titkellem fissem Sur Urtason. Iva, kif eh, tajt li ħankun ħan itkellem fissem Ernest. Jien mandiġ Spanjol tajjeb, imma insomma ħanaqra bliktar mod eh, tajjeb eh, u niprofa ma rraqatkomx Jekk iżda nkun qed nraqqatkom u runi daqsxejn ħalli. Namela naqr iktar eċitanti. Gunnar, jiena u int għandna storja ta' mħabba jisni nista' ngħid twila. Ma nafx jekk għandix ngħidlek, iżda Ilna naħdmu ħafna fuq eh, dan is-suġġett u inti favur il-standards satirek li aħna naħsbu li huma verament xi ħaġa tajba ħafna għal moral boost. Għanna tlet punti oħrajn nixtiequ nresqulkom l-ewwel net. Ħanaqra ħanaqra jlina l-ewwel minħabba mhix ċert jekk nifhemx dak li hawn miktub. Abbażi tal-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew ħajt tingħata ranking ta' priorità għal liabilities kollha brabta ma' l-istrumenti li mhumiex qed jintużaw mill-istituzzjonijiet finanzjarji. Sab li dan huwa kontradizzjoni ma' dak li ntqal minn sajt iktar kmieni. Dan huwa konsidrat li għandu l-istat tar riskju riskju ta' contagion naqra inqas. U bekk l-istrumenti tal-kreditu jistaw kun iktar kredibli u li naraw illi dan ma jkunx marbut mal-fond ta' rezoluzzjoni din xi ħaġa li aħna verament nixtieq nivitawha. Aparti minn hekk. Aħna nistgħu nikkomplementaw il-ġerarkija ta' subordination billi naraw illi dan jikkonforma wkoll mal-standard tal-tilak dinja l-parti li jina ma nifimiex iżda żgur tistgħu tispjegaw jeli. Apparti minn hekk, jiena qed nara illi għandna kategorija ġdida ta' strumenti li kienu maħluqa mill-BRD. U dan l-istrument f'termini tal nifet għandhom ikunu definiti bħala strumenti komplikati. Meħabba li dan huwa marbut ukoll ma xi ħaġa li aħna naħsbu li importanti ħafna u naħsbu illi dina xi ħaġa li hija marbuta wkoll mal-beħ ta' dawn l-istrumenti. Dina xi ħaġa li Ernest u t-tim tiegħi talabni biex ngħidulkom li tagħmel li għadkom imqajmin mar għattu xi issa naħseb li rridu nibqgħu nużaw il-ħin li tfadlilna qabel votazzjoni x'veru. Grazzi Iva. Aħna kellna bizzejiet ukoll impetu diskussjoni. Marko Valissa, grazzi ħafna, nixtin ingrazzi ħafna lil Filip ukoll tal-li prova ukoll jani maħna daqxejn iktar. Aparti minn hekk jiena xtaqt najt illi fuq din is-sistema tal-fast track m'għandniex problema partikolari. Ħlief Dim kategorija ġdida illi qed tkun introdotta illi tintroduċi istituzzjonijiet illi għandhom bażi soda ħafna biex huma jkun jistgħu jiddeċidju li ma investimenti ħaj investu fihom anka dawk li huma marbutin ma ċertu riski jekk ikun hemm perċentwali għoljin ħafna ta' fondi ta' pensjoni unkella fondi ta' assigurazzjoni rridu naraw jekk ikunx hemm il- il-prudenza li jkun hemm investiment dawn l-istrumenti apparti minn hekk aħna naħsbu li l-pakketti kollhom ma marbutin ma dan kollu naħseb li anka fuq din għandna bosta riservi aħna anka biex nkun nistgħu nagħmlu xi ħaġa politika naħsbu illi sistema ta' riżoluzzjoni ma' dak illi aħna diġà għamilna fil-leġislatura ta' qabel ħajkun marbut ma' xi ħaġa li hijiex marbuta ma' din il-kwistjoni universal din hija xi ħaġa li mhix daqshekk sostenibbli u naħseb illi dawn kienu fil-fatt il-kummenti li aħna xtaqna illi naqsmu magħkom. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Zanni jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Iva malajr malajr ħanejt xi ftit kummenti mbagħad biex nagħti iktar fid-dettall. Fid-diskussjoni ħanistennew li l-rapporter jippreżenta il-kompromessi sa fuq il-ġabra ta' din informazzjoni naħseb li rridu nżommu f'moħħna tlettanijiet. L-ewwel li rridu nżommu f'moħħna ċertu affarijiet ukoll brabta mal-BRRD minkejja li ma naqbilx mal-istruttura, Jiena naħseb li għanna noħol iktar strutturi importanti li noħol u kol strumenti li huma iktar dedikati għal dawlani istituzzjonali jistgħu waslu għal garanzija għal bonds li huma unsecured jew kellha l-tip ieħor ta' tfaddi li jistgħu jkunu affettwati mill-bejlen, ġifiri rridu naraw li dejjem nipproteġu aħna mit-teddid tfaddil tal-poplu tal-ċittadini Ewropej sa fuq trasparenza nafu li dan huwa strumenti li huma subordinati, strumenti li għandhom riskju ikbar minn l-unsecured senior eh, bonds li jistgħu jkunu ta' riskju wkoll anke l-investituri retail jekk aħna ħanipron il-proibizzjoni, iżda din hija xi ħaġa li laj possibbli u laqqas tagħmel sens minħabba li mbagħad ħankunu qed imponu proibizzjoni għal azzjoni partikolari wkoll bħal din li hija xi ħaġa ma nistgħux nagħmlu. Iżda parti minn hekk naħseb li brabta mal-mifid tnejn dan l-istrument il-ġdid huwa xira li aħna norbtu dan l-istrument mhux mal-kunċett ta' jekk jixxira illi jimbi dan l-istrument. Iżda jekk jixxira dan il-beħ fiħ nifsu ħalli naraw jekk il-riskju potenzjali u ix riskju li huwa ġustifikat u xira brabta ma dak il-beħ partikolari anka bl-użu tal intermedjali u kif diġant għallu naħseb li fuq dan il-punt naqblu mal-pożizzjoni ta' soċjalisti u importanti ħafna anka fil-fema tagħna illi il-maturity, maturità tal-bonds tkun tal-menu sena li bekk nkun nistgħu aħna niggarantixxu r-ratio tat-tilek u naraw li jkun hemm compliance tajba ħafna mar-regola ħalli bekk nofru iktar ċertezza għall istituzzjonijiet li għandhom ikunu dejjem irrispettaw dan ir-regola l-ġdida ġifieri aħna rridu nistennew b'anticipazzjoni kbira il-kompromessi tar-rapporter. Eh, um, We have a representative. għanna rappresentant tal-Komissjoni, il-Sur Kurin. Malaj, malaj, pero tajb nisimaw xandek xitejt. Ikkjoġbok. Grazie President. Permetu li najt li aħna wkoll pożittivi fuq ix-xogħol li sar fil-Kunsill f'dal-forum u qed inħarsu Eh, l-qoddim issa l-diskussjonijiet eh, trilaterali u trialogi trid ninleġġi fuq uħut mill-emendi proposti u ntikom l-opinjoni tiegħi. President. Iva? Mela niċċara xi kwistjonijiet minn perspettiva tal-proposta u l-emendi proposti. Ippermettu li nibda billi nirreġixxi għall-idea u l-prinċipju tal-referenza pożittiva Il-proposta li ressaqna titratta eh, klassifikazzjoni ta' insolvenza li noħolqu bej strumenti kapitali u senior debt u dan sabiex table il-visibilità tal-bejlin u dan u essenzjali sabiex nkunu konformi ma l-standard tilek u sabiex nizguraw il ħitma tal-bejlin ma ħaresniex lejn il-kwistjoni tal-preferenza pozittiva minħabba l-fatt illi hija ħaġa jenu dek iktar komplessa illi titlob valutazzjoni tal-impatt u attenzjoni speċifika tal-punti pozittivi u negattivi x'kif tafu ċertu bankari, banek, modelli bankari, jidependu fuq depożiti għal rekwiziti tagħhom għal daqstant aħna fi żmien meta ressaqna proposta rridna naddu l-kazzakazan solvenza l-non preferit senior minnu fiħ u eventualment aħna miftuħa u dan imma forsi proposta oħra wara l-evalwazzjoni tal-punti pozittivi u negattivi ta' dan imbagħad fuq l-anglu tal-ħarsin tal investitura l darba oħra il-proposta tagħna titratta il- Bank Insolvency Ranking u din kienet il-mira prinċipali tal-proposta, ovvjament parsin ta' investituri għanglu importanti, għanna regoli eżistenti, mifid, regoli mifid li huma b'saħħithom biżejjed u ovvjament li fokar għandu jkun fuq l-infurzar ta' dawn ir-regoli u mhux infittxu emendi għalihom. u forzar jista' jkun problema wkoll għal stant ma kenniex jenajdu ngħidu argument b'saħħtu sabiex ninkludu dispożizzjonijiet speċifiċi fil-proposta ħlief waħda. U li għandna fil-proposta tagħna ġifieri il-disclosure ta' riski u l-emittent għandu ovvjament jgħat informazzjoni ta' riskju b'istrument li kwalifika għal MRL u tilek. U dan li għamena fil posta tagħna mhux din speċifika li toħloq klassifikazzjoni ta' insolvenza ma' CRR u proposti tal-liġibilità. Nistenna bil-ħerqa wkoll għal diskussjonijiet tal-arranġamenti tal-grandfathering u veru li għandna bżonn hawnhekk xi kontinuita u ma rridux nippenalizzaw il-banek illi b'mod bona fede jippruvaw ikunu konformi mal-MRL, hija ħaġa li m'għandix fil-proposta tagħna minn ħaġa li qed nistennew bil ħerqasa sabiex niddiskutuha u nippruvaw nilqu soluzzjoni. in ħati għaj daqshekk fil-punti prinċipali jekk hemm mistaqsijiet speċifiċi jiena lest inweġibhom. Grazzi. Thank you. Grazzi, relatur sabiex jala. Grazzi, fil-qosor ħafna. l għanet il-ħabib tijaj Filip, għazbi set jatikati, ma insomma, madnix tant ibt kem konna, hija kwistjoni li għandha xtaqsam ma li segwi il-loġika tal-BRD. U għet namlu dan sabiex in eh, noħolqu d-ġerarkija l-BRD, t-tini. Naħseb li jem ftejim għawu fil-komitat li jem bżon nindirizzaw l-arranġamenti ta' grandfathering. Għanna l-ewel noħol u ċarezza u kol jem bżon jenkunu qrib kemm jista' jkun mal konsil sabiex il fastrak kikun ikun possibbli xaġuni tal-fejsib soluzzjoni tekniċi għal xej b'xej. Fuq maturita, meta dil-klassi ġida ta' klassifikazzjoni tiju tiġi implementata, jekk ma kollix maturita ta' sena ma tkunx qed tilħaq il-rekwiżiti tilek. Għadda s memx raġuni kif għattajt li sibi il-proposta tagħna illi nżommu ma' dan ir-rekwiżit ta' sena. Minħabba l-fatt li bla dubju jekk mhux sena ta' rispett ta' nuqqas rispett lejn tilek eh, jgħaġa rridu niddiskutu u naslu ftehim fuq għaw konklużjoni. Grazie għal riflessjoni espressi mill komitatu u shadow Rapporteurs. Grazie ħafna. Bekk nistaw niddeġitu fuq data l-votazzjoni ma l-ekli mistajku b'impen ġenerali li permettu li tabbira s-sir f'Ottubru. Fit-tieni sessjoni ta' Ottubru. U dan minna preġudizzju għal prerogativa ta' membri tal-Parlament għaliex fast track hija proċedura li ovvjament supposti hija maġra ma jiddependi fuq id-determinazzjoni tal-membri ta' dawn il-komitati. Però naddu għal daqstan tal-votazzjoni tagħna l-ewwel votazzjoni u mela qed nitlobkom test votazzjoni miftuħa l-test Uh, so, the vote is closed. Votazzjoni miftuħa, malu ansi. Nistaw għal-daqstant nivvotaw il labot t-opinjoni tannaħa minn għandi fil-fat toqat legali għal l-adottament ta' numru ta' t-ġuridiċi li stipulaw l proċedura ta' proċedura għal darba skrutinju, artiklu ma kenniex amendi addizzjonali, imma il-relatur eh, jixtieq illi kunem votazzjoni, nivvotaw fuq blok vote A, dawk favur, kontra, astenzjonijiet, taddi, Blog B, favur, kontra, astenzjoniet taddi, ċe, favur, kontra, astenzjoniet taddi, de, favur, kontra, astenzjoniet taddi, e, favur, kontra, astenzjoniet taddi, f, favur, kontra, astenzjoniet taddi, g, favur, kontra, astenzjoniet taddi, H favur kontra astensjoniet taddi i favur kontra astensjoniet taddi j favur kontra astensjoniet taddi k favur kontra astensjoniet taddi l favur kontra astensjoniet taddi m favur kontra astensjoniet taddi Nivvotaw issa fuq il-proposta tal-Kommissjoni kif emendata permezz ta' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni maluqa. 46 favur, wieħed kontra, żewġ astensjonijiet. Grazzi. Nistenna wkoll li l-emendi minna ħatija jerġaw jiġu approvati fil-ġejjini bl-istess entuzjazmu u Sir President, ma rridx interrompi il-sessjoni ta' votazzjoni, ma minnax forsi għanna ħallu ħalla nistawx nivvotaw blokok ta' blokok. Biex naġlu aktar, Iva, nistaw nirrifletta fuq dan. Konna nagħmlu referenza l-atti legali differenti għalhekk mxejna kien mxejna imma almenu ma ma sforzajnikx tivvota għal kull emenda waħda wara waħda, waħda wara l-oħra, ma darba iva nirriflettu fuq bdejr l-idea ta' blokok ta' blokok, mela. Naddu issa għala bozz opinjoni minn Marisa Mattias fuq ġida kontra diżugwaljanza pala xprun biex t-nata spinta tkabiru l ħol tal-impiegi, kompromess ta' dak favur kontra sanzjoniet. Taddi, Emenda 42 favur kontra astenzjoniet. Tad ma taddix 45 favur kontra astenzjoniet. Ma taddix 46 favur kontra astenzjoniet. Ma taddix 47 favur kontra nivverifikaw 47 vot miftuħ. Vote is closed. Vot maluq ma taddix. 48 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess serba favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 55 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 57 favur kontra Astenzjonijiet ma taddix, kompromess 6 favur, kontra assenzjonijiet taddi, emenda sittin favur, kontra astenzjoniet ma taddix, emenda 65 irtirata, kompromess 7 favur, kontra astenzjoniet taddi, kompromess 8 favur, kontra astenzjoniet taddi, kompromess 1 favur, kontra astenzjoniet taddi, emenda 11 favur kontra astenzjoniet ma taddix, emenda 12 favur kontra astenzjoniet ma taddix, 13 favur kontra Nifferifikaw, vot miftuħ Vot maluq ma taddix, emenda 14 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, 15 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, emenda 16 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, emenda 17 favur, kontra, astenzjoniet ma taddix, kompromiss 2 favur, kontra, astenzjoniet taddi, emenda 24 favur. Iva, 24 favur. Kontra, sensonit ma taddix, 27 favur. Kontra, sensonit taddi, 28 favur. Kontra, sensonit taddi, 29 favur. Kontra, Naħseb ma taddix, nivvotaw b'mod elettroniku, vot miftuħ. Vot maluq. Minkejja il-klim eh, ta' beħtija vota kontrik, 29 favor kontra s-sensjoniet ma taddix, 30 favor kontra s-sensjoniet. PP favur 31. Nivverifikaw fuq 31 vot miftuħ. Votazzjoni maluqa ma taddix. Nivvotaw issa fuq it-test kif emendat, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Vot mallu, 39 favur, 9 kontra, astensjoni għada, proset l-rapporter. Mela. Nagħu għonek laqa, laqa li mis, 9 ottubru, fit-3 dwar nofsenar, u fl-10 ottubru, fil-ħodu u fl-axija, grazzi.